Thank you. Grazzi. Sur kummissarju nominat. U issa nibdew bid-dibattitu. L-ewwel kellima fisem il pepe huwa l-Onorevoli Burkat Balz. Grazzi ħafna sur President Lord Hill fil-qosor ħafna. Żewġ mistoqsijiet minn aħħa tiegħi li huma ta' importanza protokolari għalina l-ewwel istituzzjonijiet finanzjarji fih dan l-Unjoni Ewropea dawn donnom qed isiru aktar komplessi fil-forum legali tagħhom, partikolarment permezz ta' delegati għal standards tekniċi. Bekk huwa diffiċli ħafna għal negozji żgħar illi u modelli ta' suċċess għal negozju. Il-Kummissjoni bekk għandha twassal il-proporzjonalità f'termini ta' leġislazzjoni li hija tmexxel quddiem bekk. Jinxtaq tinsaqsik. Pala Kommissarju, kif se taċċerta li din il-proporzjonalità ma twassalx għal livell eccezzjonali ta' leġislazzjoni u twassal għal livell sensat u li għamel sens ta' leġislazzjoni. U t-tini mistoqsija tiegħi. Valutazzjoni ta' impatt il parlament Ewropew wetta u li wetta għal ta' l-aħħar snin dwar il-valutazzjoni tal-koerenza ta' linji gwida kif dawn jorbtu flimkien u l-impatt fuq is-suq. Inti kif eh, se tindirizza li proċess fil-qoddim, Kummissarju? Grazzi, Iva, fil-fatt inti hawnhekk qed issemmi żewġ punti importanti ħafna. Kif nistgħu niksbu bilanċ tajjeb f'termini ta' eh, regolamenti u anki regolamentazzjoni u anki kif naraw li se nkunu nistgħu naraw li jkollna eh, regolamentazzjoni proporzjonali mbagħad insegwu l-effetti fis setturi differenti. Bekk, f'termini ta' proporzjonalità, naħseb it-tweġiba tiegħi hija illi se jkun punt li se nsemmi kemm il-darba llum. Jiġifieri l-importanza ta' bilanċ, jiġifieri neħtieġu regolamenti li tassew jaħdmu. Iżda, lanqas ma naħsbu illi kull negozju huwa tal-istess daqs u allura li għandna jkollna approċċ ugwali għal kulħadd. Allura nifhem l-importanza tal-proporzjonalità. Issa, E, kif nikkalkulaw l-effetti ta' regolamenti e, fil-firxa ta' settur. Naħseb din hija tema importanti u jekk tikkonfermaw in-nomina nixtieq nirrifletti u nisviluppja dan il-punt f'numru ta' konversazzjonijiet li kelli fil-fatt tal-membri mal-membri tal-ikon. E, diversi membri semmew jekk jagħmilx sens illi ikonniex forsi ħarsa aktar koeziva tal-effetti kumulattivi ta' regolamentazzjoni f'setturi differenti u jiena naħseb illi dana kollu jagħmel sens fost l sfidi fi regolamentazzjoni u anki għalija rrit niprofa nifhem ukoll dan is-suġġettant kompless ifisser li hemm ħafna attività f'numru ta' oqsma differenti u allura irridu nippruvaw nifmu l-effett ta' azzjoni fuq parti waħda jista' jkollha fuq eh, qasam ieħor. U allura dan huwa punt li se nkun qed ikkonċentra fuq fil-ħidma tiegħi. Grazzi ħafna issa Eliza Ferreira għall-SND. Thank you very much, Chair. I'll speak in English. Grazzi, President. Nitkellem bil-Inglis biex nifaċilita dialogu. Grazzi eh, għal prezenza tijak, komissarju nominat. Fi tweġibit bil-miktub għal parlament, inti semmejt illi unikwota timpenja ruħek unilateralment għal proposta ta' kwalunkwe inizjattiva, però il komissjoni Ewropej, l-istituzzjoni li inti eh, tixtieq tkun parti minna, ila tara li tibni l-Unjoni Bankarja bi kooperazzjoni impenjata ma' dan il-Parlament kif inti rajt. U allura l-Unjoni Bankarja hija bbażata fuq tliet pilastri diġa għamilna il-mekanizmu eh, ta' supervizjoni unika u anki il-mekanizmu ta' rizoluzzjoni unika. U għallura umbat għanna it-tielet parti, jiġifieri il-garanzija komuni ta' depositi mingħajr din il-ħaġa ir-rabta bejn eh, sovrani u l-banek eh, tibqa' hemmhekk u allura mistoqsija tiegħi din. Inti se tipproponi proposta għal skema unika ta' depositu li huwa l-aħħar parti eh, tal-Unjoni Bankarja, inti se tagħmel hekk qabel l-tmim tal-2015 u se tkun istruttura ta' tali skema, grazzi. Grazzi ħafna lilek. Jiena qed nieħu pjaċiri li għandi l-opportunità li nirreferi għal kwistjoni tal-Unjoni Bankarja li hija parti ċentrali tal-pożizzjoni li jiena se jkolli u ċertament kif inti semmejt eh, kważi l-ewwel priorità hija illi eh, naraw li nibnu għal partijiet li jmiss tal, tal dan il-proġett u naraw illi ikonna l-miżuri adattati sabiex ikonna il-font uniku ta' risoluzzjoni li jidħol fis-seħ. Umbat hemm ukoll Ix-xogħol li jrid isir fuq arranġamenti tat tip backstop u allura għal dak li għandu x'jaqsam l-iskema tal-garanzija depositi naħseb illi dan huwa punt illi wassal għal ħafna dibattitu fih dan, dan il-komitat u anki fuq livell aktar ġenerali. Bekk naħseb illi l-approċ tiegħi ikun illi il pjorità għalija se tkun illi nimplementa il-proċessi ek kif inwa pjanat għal dak li għandu xaqsam iskemi ta' garanzija, depositu, eh, eh, naraw li nimxu bil-proposti d-dimna. Mbagħad il-mistoqsija tiegħek dwar proposta dwar l-iskema ta' garanziji sal-aħħar ta' eh, tas-sena 2015 ma naħsibx nista' inwiet dan il-punt għalissa però Meta nimxu l-qoddim bl-approċċ li huwa pjanat, naħseb inkunu nistgħu naraw kif stana kollu se jaħdem bl-iskema garanzita ta' depositum bat fil-ġejjieni naħseb u jkun l-approċċ normali illi eh, naslu għal situazzjoni fejn konna opportunitajiet li nikkonsidraw dawn il-punti għal ġejjini u dan ikun l-approċċ tiegħi. Grazzi Case Wimburn fis-Assembly Grazzi, Lord Hill. Merħba. Jiena naturalment ħan nitkellem bl-Ingliż, mhux bil-lingwa ta' Wales illum. Xtaqt nistaqsik serje ta' mistoqsijiet dwar kwistjonijiet marbuta ma' swieq imma dawk kan nagħmilhom aktar tard. Minħabba il-fatt illi f'dawn l-aħħar 15 sa minn ħatra sa minn nomina tiegħek jiena kont qed nara x'qed jingħad fil-kurituri u kwistjoni partikolari hija dwar is-CV tiegħek. Infatti li żewġ kumpaniji tant marufa Liber Communications u Bell Pottinger Communications jinsabu fuq is-CV tiegħek. U inti nedejt kumpanija imsejħa Quiller Consultants. Ikun ta' siwi illi aħna illi inti tindirizza dan b'mod miftuħ fil-kumitat u tispjega rwol tiegħek f'dawn il-kumpaniji u forsi tgħidilna jekk għandek xi relazzjonijiet pendenti magħhom. Grazzi, qed nieħu gost illi kun nista' nindirizza dan illum u ħanifoka fuq il-Quiller Consultants in-negozju li jiena waqqaft fl-1998. Il-kompiti l-oħra ilhom aktar minn 25 sena u l-memorja tiegħi ma tanċala tajba. Dwar il-negozju tiegħi jiena kburi b'dak il-negozju bdejnieh mill-bidunet jiena kuntent li stajt nimpjega l persuni ħallasna t-taxxi, tajna xogħol biħejta tmien snin ilu u ħallejt. Ħallejta erba' snin u nofs ilu għada fuq saqajja bħala kumpanija. Issa dwari u xi rabtiet li jista' jkolli meta staqsewni biex nissieħeb mal-Gvern tar-Renju Unit bħala Ministru tal-Edukazzjoni il-mod ta' kif jaħdmu l-ħatriet tal-ministri f'pajjiżi jien hemmhekk fi ftit ta' sigħat temmejt l-rabtit li kelli kelli xi jisma li natawli meta jiena biħejt negozju dawn zammejtom meta kont ministru fir-Renju Unit, kollox kien zvelat meta ġejt nominat għaliex jiena ma rridx li kun hemm jista' jaħseb li għandi xi konflitt ta' interess, Jiena finqas minn ġurnata wara li ġejt nominat tajt istruzzjonijiet sabiex neħi dawn l-isma kollha u jiena neħejtom mill-ewwel. Jekk forsi għandkom xi dubi oħra jiena nemmen li l-konflitt ta' interess hija kwistjoni ta' sew serja lil l għandna neħduha bis-serjetà. xaħat jista' jkollu xi interess finanzjarju minn xi deċiżjoni li jista' jieħu bħala kommissarju dan jista' jiġri biss jekk ikollu xi jisma' jun kellha jkun fuq xi bord ta' ġestjoni ta' xi kumpanija. Le, m'għandix isma u lanqas jiena fil-bord ta' ġestjoni għal Silvi Gular. To use English to retaliate on behalf of Molière. Grazzi, jena mux ħanuża l-Inglis sabiex inwieġeb fi sem Molière, li xina ħan nikwotak inti qed il-maġġoranza ta' votazzjoni doppja fl-arranġamenti tal-Autorità Bankarja Ewropea illi għandha bżonn maġġoranza fost l-Istati membri ta' l-SSM, iġifiri l-Istati membri ta' zona euro u l-Istati membri li l-in mill-SSM etni kwota huma diġa operattivi u f'dan l-istadju jider illi qed jaħdmu kif suppost mingħajr ma jxeklu l-effettività tal-IBA hemmhekk intem il-kotazzjoni. Inti lest li taċċetta l-applikazzjoni aktar mifruxa, kontinuazzjoni ta' sistema li femti toħloq frammentazzjoni, toħloq distak fis-suq uniku u ta' dritt ta' vito li xi stati membri. Grazzi. Nitlob skuża l-ewwel net għal dak li għamilt jiena lill-lingwa ta' Molière. l kelima il-persuni kollha li jitkellmu bil-Franċiż, nitlob skuża, dispjaċini ta' dak li għamilt ta' dak il-massakru. Issa dwar il-mistoqsija tiegħek, il-ġis tagħha, l-arranġamenti partikolari illi saru li ġew aċċettati bħala parti minn sistema tal-BA u l-Unjoni Bankarja ġraw għaluli f'ċirkostanzi speċifiċi dawk iż-żmien. Dawk iżabu fis-seħħ sa fejn fien mill mistoqsijiet li għamilt, mill kjest li għamilt, jider li qed jaħdmu. It-tweġiba għal-mistoqsija tiegħek jgħu waħda qasira. Jekk jiena naħsibx li dan jistax jiġi estis għal setturi oħra jekk hux mudell għalija xi ħaġa li ġiet żviluppata għad ċirkostanzi partikolari speċifiċi sabiex tiġi trattata l-Unjoni Bankarja u r-rabta bej minu ġewwa u minu barra fisem il-gwe Matt Carthy. Kummissarju nominat f'Ġunju 2012 il-Kunsil tal-Unjoni Ewropea qabel sabiex ineħħi rabta bejn il-Bank Sovran u d-dejn. Dan kien ħajżgura ir-rimbors ta' xi flejjes tal-Irlandiżi ta' biex tiġi salvata sistema irlandiża bankarja. Flejes tagħhom kienu ħajintraddu lura. Irlanda dan qas minn wieħed fil-mija tal-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea u ħalset daqs aktar minn 40% tal-ispiża tal-kriżi bankarja. Din mhix ħatkun responsabilità diretta tiegħek, imma inti ħadkun membru tal-kulleġġ tal-kummissarji u ħajkollok portafoll ekonomiku importanti bekk. Xtaqt nistaqsik, bħala prinċipju ħadd tappoġġa applikazzjoni mill gvern irlandiż u xi gvernijiet oħra b'esperjenzi simili għal rikapitalizzazzjoni blura tal-banek ħalli jkollna rkupru ekonomiku reali fl-Unjoni Ewropea kollha kemm Grazzi, grazzi għal mistoqsija tiegħek qed nirrealizza li hija kwistjoni importanti u sensittiva għall-Irlandiżi u l-awċ li għaddew minnu dak iż-żmien. Naf li hija kwistjoni li ġiet diskussa, diskussa b'mod qalil fost il-membri ta' zona euro kollha kemm huma. li li legalment huwa possibbli fiħdan il-qafas tal-mekanizmu ta' stabilità Ewropea għal rekapitalizzazzjoni retrospettiva tal-banek Jiddispjaċini ngħidlek li ma nistax nwedek u ma nistax natik l-inkoraġiment li tixtieq inti għaliex kull deċiżjoni tittiġi ġestita skont il-każ. U naturalment huma l-istati membri ta' żona euro li jieħdu din huma fidej l-istati membri ta' żona euro li jieħdu din id-deċiżjoni b'mod unanimu. Il-kollega tiegħi, Sur Moscovici, ħajkollu dan il-kompitu u naturalment jekk kwistjoni bħal din tfetx f'xi punt jew ieħor jiena ħankun parti mill-kulleġġ u mill-grupp illi jista' jikkonsidra din id-deċiżjoni fid-dawl ta' ċirkostanzi u fil-femmit u wara li jiġu meqjusa l-femmit meqjusa l-femmit tal-istati membri tittieħed deċiżjoni dejjem skont il-każ partikolari. Issa żvingi gold fisem il-ħodor. Lord Hill, merba. Sa minn dukin hemm negozjati ta' trattat ta' Maastricht ir-rabtiet bejn l renju Unit u l-Unjoni Ewropea Birdu, nishtiq nistaqsik dwar l-impen Ewropew tiegħek. Inti x'għamilt bħala personalità pubblika sabiex tiżgura li r-relazzjoni bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea jissaħħu. Kif irnexxielek saħħaħ relazzjonijiet. Hawn aktar minn 700 organizzazzjonijiet fis-settur finanzjarju għaw ħafna gruppi ta' pressjoni, ħafna lobbyist involuti u fis-siti inti ġejt mill-uħ. Kellek kumpanija sejħa killer. Nixtieq nistaqsi liċ ċittadini aħna qegħdin nimpjegaw lil xi illi huwa uh, bħal bħal lupu fost in Inti ħdimt direttament ma' ċittadini. U għalek dak li huwa impen tiegħi fir-Renju Unit meta kien parti mill-Unjoni Ewropea dak kien ir-rwol tiegħi li jiena naqdi dmiri. 25 sen ilu mort lura. Matul li trattati ta' Maastricht jiena kont numru 10 Downing Street, jiena kont naħdem għal Kenneth Clark, involviment fil-kwistjoni ta' Ewropej u kont nifem l-importanza tagħhom u sensitività politika tagħhom għar Unit din hija xi ħaġa li għext magħha, għext biha l-25 sena. Għandi fema ċara u sempliċi kif nittama li diġa semmejt u fl-interess tar Unit illi tkun fl-Unjoni Ewropea, fl tal-Unjoni Ewropea li tkun fir-Renju Unit. Li tkun li r-Renju Unit tkun parti minna, skużawni, dwar it-tieni mistoqsija. Tiegħek jiena Iva, dwar in negozju tiegħi diġà tkellimt, jiena ili li tlaqt erba' snin u nofs ilu. Ġifri, tlet darbiet iż-żmien li l-Kummissjoni tqis li huwa xira li jkun hemm embargo fuq il-kommissarji meta huma kollhom pożizzjoni ta' influenza. Ja, din l-embargo hija tajba li teżisti fi dan il-Kummissjoni għaliex nifhem l-ansjetà li jista' jkollhom iċ-ċittadini, il-persuni ta' persuni li jiġu hawnhekk u jaqdu ċertu rwoli biex jiggwadanjaw minnhom huma imbagħad wara. Din mhix ir-raġuni għaliex jiena ġejt hawnhekk biex naqdi dan ir-rwol. Jiena ma nafx xaj x'futur ħajkolli x'inhu d-destin tiegħi jiena ma nirrappreżentax il-belt ta' Londra, jiena ġejja hawnhekk biex nirrappreżenta l-interessi ta' tal-Unjoni Ewropea nieħu deċiżjonijiet li jgħinu l-settur finanzjarju u jwaslu għad kabbi fl-Unjoni Ewropea u ħansegwi l-loġika tal-argumenti, l-loġika tar-regolamenti biex dan jiġi applikat kullimkien mod transkonfinali. Issa Stefan Wolf isem li FDD. Lodwa tajba Lord Hill. Qed nieħu gost nisma' vuċi Ingliża hawnhekk f'dan il-post f'kariga daqshekk importanti xi ħaġa ta' sewrari. Qed nieħu gost, qed gost nisma' dan la' Inti ħagġurament meta ġejt maħtur fil-House of Lords u għat illi inti ħatkun lejali lejn ir-reġina lejn il-majesta taħħa reġina u jekk inti tiġi maħtur din il-kariga ta' mill-istess tal-Unjoni Ewropea ġifieri titwetta l-interessi, responsabiltajiet tal-Unjoni Ewropea ma tieħux istruzzjonijiet minn xi gvern, istituzzjoni, entità, uffiċċju jew korp. Dan huwa konflitt mal-ġuramenti li intaħat. Mattew 6 vers 24 miktub illi bniedem ma jistax ikollu żewġ kaptani u issa min lil min minnhom ħataqdi l-Reġina jew l-Unjoni Ewropea. Fl-aħħar kompitu tiegħi jiena kelli l-opportunità li niltaqa' mal-mesta tagħha Reġina. Dan kien wieħed mill-akbar privileġġi fajti. Jiena ma nemmenx illi mesta tagħha konsidra illi hemm konflitt bejn ġurament li jiena ħadd u il-ġurament li jena nittamar ikolli l-opportunità li nieħu jekk niġi konfermat bħala kommissarju. Fil-fema tiegħi ma jidirlix li hemm konflitt bejn dawn iż-żewġ ġuramenti. Thank you. Now for the non-script, Gerolf Annemans. Issa Gerolf Annemans fisem il-membri mhux affiljati. Jien għandi mistoqsija politika, Lord Hill. Għalix inti ma sirx il-Kummissarju tas-sajt? Għalix apparti l-fat li l-belt ta' Londra tinsab fir-Renju Unit? Għalix Juncker għażel għal kompitu ta' komissarju għal istabilita finanzjarja u għazel kandidat ta' Unit. Jena Nixtieq nistaqsik is-sitwazzjoni ekonomika ta' żona euro u l-impass dejjemi li jinsabu fih l-ekonomiji tal-membri biex ma nsemmux li inti membru tal-konservativi Sur Dombrov kis għandu raġun meta jgħid li naqdu affarijiet li m'għandhom jingħaqdu hija ħaġa żbaljata hemm paradoss għalik bej il-suq finanzjarju uniku u naħal l-oħra li intom tixtiequ tibqgħu barra mill-Unjoni, mill-Unjoni finanzjarja b'mod partikolari il-munita maquda. L-ewwel parti tal-mistoqsija tiegħek. War għaliex jiena ġejt nominat għal dan il-portafoll. Deċiżjoni li ħada Sur Juncker. Jiena bitburija u Eġibt għal fiduċa li huwa wera fija u iva tħalta li jom dawn ir-responsabiltajiet kbar u għan iprofa naqdihom kemm nista fl-interess tal-Unjoni Ewropea meta aċċettajt il nomina mill-Prim Ministru tar-Renju Unit jiena naturalment ma kontx naf tip ta' portafol kelli, nħaj kolli, iva, seta kelli s-sajt, imma kelli l-istabilità finanzjarja servizzi finanzjari u l-Unjoni ta' swieq tal-kapital. Dak kien il-portafolli huwa fdali. Jiena smajt verżjoni differenti dwar il-mistoqsija l-oħra tiegħek dwar it-tensjonijiet u kif wieħed jista' jisib tarfhom Nemmen illi huwa fl-interess ta' 28 membru tal-Unjoni Ewropea sabiex li l-euro jirnexxi jitkattar fl-interess ta' 28 stat membru tal-Unjoni Ewropea li l-Unjoni Bankarja tirnexxi taħdem ħarir. Hija miftuħa għal kull membru mit 28 stat membru anke jekk mhumiex membri tal-Euro. Kulħadd jista' japplika biex jisef l-Unjoni Bankarja. Jien naturalment naraf għalix inni nitħaddef mal-persuni dwar dawn il-kustjonijiet, dawn l-ħar ġimat, hemm tensjonijiet dwar ċerti kustjonijiet, ovvja li jkun hemm tensjonijiet. Iżda il-kompitu li għanna il-kol kemm aħna jek permetu li ngħid huwa li naħdmu biex insibu bilanċ bejn dawn it-tensjonijiet. U niżguraw li pereżempju fl-Unjoni Bankarja dawk li mhumiex fiż-żona euro jħossuhom komdi dwar l-implementazzjoni ta' rulebook uniku bħal dawk illi diġa jinsabu fid żona euro. Grazzi l-Onorevoli Gunnar Hockmark. Grazzi kummissarju nominat. Ir-Renju Unit huwa part importanti minn Unjoni b'saħħitha madwar id-dinja. Nittama li kollok ruol importanti inti. Għandi żewġ mistoqsijiet, l-ewwel nett xidillek mill-koordinazzjoni il-firda ta' responsabiltajiet, il-qasma ta' responsabiltajiet bejn inti, il-komissarju nominat, il-sur Moskovisi u il-viċi president Gajtanen. Inti kif ħat iċċara minnu responsabli għal xiex u kif ħat taċċerta li ħajkollok effiċenza u effetti ta' sinerġija fil-ħidma ħajkolkom dawn l-effetti fil-ħidma ta' koordinazzjoni ta'kom. It-tini net, kullħat jitkellem dwar l-Unjoni ta' Suq Kapitali imma ftit jistaw jagħtu tifsira tagħha. Inti kif ħat għamel dan? Iġifieri, is-swieq finanzjarji Ewropej huma frammentati u bekk aħna mhux qed ikonna bizzejiet prestazzjoni dwar il-kapacitajiet totali tagħna mhux biss is finanzjarji, imma l-ekonomija kollha kemm kif ħadd l-investimenti, l-finanzjar tan-negozji Ewropej kif ukoll it L-ewwel nett dwar il-punt importanti tal-koordinazzjoni. Fil-fema tiegħi l-ewwel net l-idea li jkun hemm clusters, gruppi ta' kummissarji li jaħdmu flimkien li jkun hemm koordinazzjoni tagħhom u jiġu mħeġġa mill viċi President nemmen li idea tajba u tajjeb li nipruvaw nkisru dan l-approċ ta' silos u huwa importanti li l-persuni jiġbdu l-istess ħabel jikkoperaw hemm kwistjonijiet li jiddependu minn xulxin regolamenti, unjoni monetarja, kif inwaslu għad kabbir għall-impjegi, jina jidilli li għamil ħafna sens iva. Ek nipruvaw insibu modi ta' kif il-persuni kollom l-istess mira u jaħdmu fl-imkien ħalli jelħu din il-mira. Jina favorija, biħġari, issa kif għataħdem fil-prattika naf li Jean-Claude Juncker bat itra lil Martin Schulz u tkellem dwar ir-responsabiltajiet differenti li ħajkollhom il-Kummissarju, il-Viċi Kummissarji. Jiena nemmen illi ħafna ħajiddependi fuq ir-rabtiet personali li jeżistu fost il-persuni. Ekk li sens komun. Jiena determinat li fil-prattika dan jaħdem, sur Moskovisi, sur Katajnen, sur Dombrovskis u kollegi oħra. Jiena favur dan l-approċ Hemm kwistjoni ewlenija dik tal-accountability li rridu nagħdu nagħtu rendikont. Dan irid ikun ċar min ħajati rendikont ta' emilu li l-kumitat ekon min ħajġi jispjega l-affarijiet. Irridu naraw min għandu dan il-kompitu ma' din hija parti importanti mill-impjeg tiegħi, mill-kompitu tiegħi. Thank you. Jakob von Weizsäcker, SND. L-onorevoli, Weizsäcker fisem l-SND. Mux ħan istaqsik, għalix inti kon diġa konsulent għabli ħafna l-settur pubbliku u privat fl-immoddi. Mux ħan ejdlek xinu laqwa parir tijak l-Jean-Claude Juncker dwar l-allokazzjoni ta' portafolli differenti l-komissarju nominati. Ma miflok għan istaqsik mistoqsija dwar l-Unjoni Bankarja u r-rabta tagħha ma' pajjiżi ma jinsabux fiha. Il-kriżi kienet ċida tal-fatt li l-kooperazzjoni regolatorja hija arranġiment illi jaħdem bħal baħri fil-bnazzi. Fl-Istati Uniti dan wassal għal rekwiziti ekstraterritoriali stretti fuq banek illi operaw f'ġurisdizzjonijiet multipli. Nistgħu nserħu fuq l-appoġġ tiegħek ħalli ma jkunx hemm rekwiżiti simili jew inkella l-idea tiegħek li tbiddel l-affarijiet hemmhekk biex tizvija lil dak li jkun mill-esponiment tal-kontribwenti għall-istituzzjonijiet finanzjari. Fuq l-ewwel punt tiegħek kien żgur mhux nagħti pariri li Jean-Claude Juncker jaf xandu jagħmel fuq il-mistoqsija aktar ta' sustanza fuq l-Unjoni Bankarja u d-dettalji li semmejt inti. Naħseb illi l-ewwel qabel kollox dejjem ta' min wieħed iffakkar għaliex naf illi n-nies huma sensittivi għal tensjonijiet potenzjali li jeżistu min eh, eh, ħadni fuq dem id-dar għaliex jiena ma ġejċ minn ma niġiġ minn pajjiż illi huwa parti mill-żona eh, tal-euro, etc. Jiena żgur imma li se naħdem fl-interess ġenerali Ewropew hemm dan il-single rule book 28 stat iridu jimxu fuqu u dan irridu nżammuh f'moħħna. dwar il-mistoqsija li għamil fuq l territorialita, Iva naħseb illi huwa veru li kultant l-Istati Uniti jipprova jirregola l-banek tiegħu madwar id-dinja u naħseb illi aħna għanna nirrekonoxxu ir-regolamenti ta' xulxin bħala ekvivalenti. Din hija l-opinjoni li qiegħda toħroġ mill-G20 u jiena nixtieq li naħdem mal-oħrajn u mal-Parlament Ewropew biex nilħqu dan il-an, naħdmu fuq dan il-prinċipju u eh, intaffu xiftit jew neliminaw xiftit mill-problemi li qed tipprevedi inti. Issa, mistoqsija minna il-Viċe President tagħna Sur Marcos Feber. Grazzi. Jiena mhux se nitkellem bil-lingwa ta' Shakespeare u laqas brik ta' Molière. Jena se nitkellem bil-lingwa ta' Wolfgang von Goethe. U nista nitkellem ukoll bil-lingwa ta' Hessel ukoll jekk jogħġbok inti. Issa, fuq it-trasparenza, inti għat illi il-kuntatti kollha li inti se jkollok barra minn dan il-parlament se jiġu publikati u jiena nistaqsi. Dwar lekk imsejħa impronta leġislattiva l-Oxfam u City of London. Meta jkollok zjarat emmek, inti se tippubblikom dawk umbat fuq l-Unjoni tas-Swiq tal-Kapital din hija estensjoni tal-Unjoni Bankarja fiż zona Euro u hija estensjoni tas-suq uniku. U nixtieq nistaqsik ukoll fuq l-investimenti fit-tul u l-finanzjament tal-Unjoni Ewropea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 xkien qed jagħmel u jiena beħsibni nagħmel l-istess. Jiena naf ukoll li hemm suġġerimenti u proposti li Jean-Claude Juncker jaqbel magħhom ħafna li għandu jkun hemm reġistru tal-lobbies li jkun obbligatorju din naħseb li għadeja tajba u naqbel magħha. Il-prinċipju li se jiena f'dak li huma l-laqgħat tiegħi huma huwa li nitkellem ma' persuni li għandhom interess leġittimu illi jikkontribwixxu lejn it tfasil tal-politika. Nies minn oqsma differenti, anki iċ-ċittadini, il-servizzi tiegħi, uh, eh, Finance Watch, huma wkoll mezzi ta' kif wieħed jista' jżgura li ċittadini ikollhom possibilità del xaħat jitkellem għannom taħħom fuq dawn is-suġġetti daqsek tekniċi ma din waqasam li rridu nżommuh u għajnejna. Il-Sur Juncker kien ċar ħafna fil-itra li bat lili illi l-Unjoni ta' swieq ta' Kapital huwa proġett għal 28 stat membru u għalhekk il-xol tiegħi f'dan ir-rigward huwa li jiena niżgura li jkun għal 28 stat membru u li 28 iridu jissieħbu fih. Jiena nkun fallejt jekk dan jispiċċa proġett li ma jinkludix 28 stat membru. Issa dwar kif wieħed jista' jattira investiment fit-tul naf li hemm proposta bħalissa biex inħeġġu il- fondi Ewropej ta' investiment fit-tul u din jidir li hija eh, inizjattiva li se tifforma parti mill-Unjoni ta' Sbiq tal-Kapitalu li naħdem fuqha bħala priorità. Grazzi ħafna. Aħna eh, ħadna nota ta' dak li għattinti inti dwar il-reġistru ta' trasparenza. Signora Beres, sur eh, kummissarju nominat dan il-parlament eh, għalix kien lifa propju għal kriżi finanzjarja għaliex aħna nqisu li huwa eh, għodda essenzjali sabiex ikun hemm regolament tal-swieq finanzjarji taħt eh, l-autorità tal-Arlin McCarthy aħna ġilidna kontra il-bonuses li nataw l-bankiera bl-istess mod aħna mpenjajna ruħna bisħiħ fit fassil ta' direttiva fuq il-prevenzjoni tal-użu ta' sistemi finanzjarji għal ħassil tal-kapital u tal-flus u finanzjament tat-terrorizmu għal raġunijiet ta' konflitt ta' interessi, l-unità li hija eh, responsabbli ta' dawn iż-żewġ tessi ġifieri corporate governance u responsibility social mhux se jkunu fil-portafol tagħkom tiegħek. Il-fatt li inti mhux se jkollok kompetenzi f'dan ir-rigward ma jiskwalifikax biex tagħmel toħloq iktar eh, stabilità finanzjarja u toħloq u taħdem fuq din l-Unjoni tal-Swieq tal-Kapital. L-ewenet fuq il-punt speċifiku lej jena ma naħsibx li ek ifisser imma id-deċizjoni li ħa Sur Junka kienet propju sabiex inkunu nistaw niġbru dawn l-affarijiet taħt kappa waħda, il-kappa tal-governanza tal-kumpaniji. Mbagħad fuq is-sustanza dawn huma kwistjonijiet illi se jiġu diskussi mal-kulleċ sħiħ u jiena se nkun parti minnu u għalek minn dik il-perspettiva jiena se nibqa involut imma kif inti bir-raġun Vera Jurova issa edha fil-rwol fil ta' tmexxija ta' dawk l-affarijiet u pożizzjonijiet ċara, il-leġiżlazzjonijiet għaddiet ġiet approvata u l-opinjoni tagħha li dik ikun iħujien hija li leġiżlazzjoni li tkun ġiet adottata trid tiġi rispettata dak li naħseb jiena fuq is-sustanza tal-kwistjoni, ma nafx kemm eh, hija rilevanti, hija li jiena nemmen li l-inċentivi irridu jkunu imqabla mal-prestazzjoni motija. Naħseb illi waħda mill-problemi li aħna kellna kienet propju din illi ma kienx hemm ma kienx baqa dan l-allinjament, nies ma kienux qegħdin jaħdmu fl-interessi fit-tul tal-organizzazzjoni tul kumpaniji li kienu qed jaħdmu maħqalihom u laqqas fl-interessi fit-tul tal-azzjonisti u meta jiġri hekk jinħolqu il-problemi. Għalhekk is aħna et niprofaw nindirizzawum tal-problemi, problemi ta' klobak, ta' taħlitiet, ta' flus kontanti u karti li n-nies għandhom ikollhom inċentiv fit-tul biex jagħmlu dak li suppost jagħmlu. U din hija ħaġa xirqa issa dwar x'se jiġri x'inhu l-pass li jmiss imbeda proċess naf li l-predeċessur tiegħi eh, ħadem flimkien mal- Eh, l-autoritajiet bankarji u eh, naħseb illi vera Europa u l-kollegi tagħha fosthom jiena se naħmu iktar fuq dan u nikkonsidrah dan il-punt aktar il-qudiem. Grazzi ħafna għannom tal-Kumitat Imko Atmar Karas. Lord Hill, welcome. Lord Hill, merħba. L-ewwel jekk tippermettili jiena nixtieq najt kentejn dwar litra li kitiblek is-sur Junke talbek illi tara li kunem ġustizja soċjali f'dan il-qasam. U jiena nistaqsik inti x'tifhem b'dan il-klim? Kif trid illi kunem din il-ġustizja soċjali? Kif biħsibek telimina dawn l-inċentivi folots? Mbagħad dwar l-integrazzjoni tas-suq waħdini, x'taħseb għandna bżonn ta' integrazzjoni tas-swieq finanzjarji wkoll, taħseb illi għandna bżonn regolamentazzjoni iktar b'saħħitha tas-swieq finanzjarji hekk trid tajt inti? Mbagħad dwar is-suq waħdini u li qed nippruvaw nattiraw investiment tajjeb meta djajdlek inti li titfittex ejjun alternativi ta' finanzjament, xtifem biħdan il-klim? Ħanibda mill-aħħar punt illi semmejt inti dwar kif wieħed jista jattira investimenti fis-swieq. Naħseb illi hemm bosta metodi kif wieħed jista' jasal għal dak Jina naħseb li fuq l-Unjoni ta' Swiq tal-Kapital l-ewwel għandna nibdew banaliżi dettaljata ta' l-ostakolu li jeżisti bħalissa, ostakoli għal flussi tal-kapital effettivi madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Umbagħad wara li ssir dik l-analiżi nippruvaw insibu is-soluzzjonijiet għal dawn il-problemi, ġifir nibdew mill-qiegħ għal wiċċ għaliex aħna nafu li f'ċerti stati membri se jkun hemm min jgħid illi m'hemmx xi problemi kbar għal flussi ta' kapital lejn kumpaniji żaru medji ma' f'pajjiżi oħra iva hemm problema. Għalhekk il-mistoqsija b'mod ġenerali li tapplika l-Unjoni Ewropea kollha hija kif nistaw inqablu l-investiment potenzjali li bħalissa huwa staġnat għal negozji illi tant għandhom bżonnu biex ikunu jistaw jikbru. Umbat kif aħna nistaw namlu dan? Hemm il-Fond Ewropew għall-Investiment illi huwa żvilupp il-passi mis tal-Usits huwa modell interessanti fejn il- jinterfaw il-flus fi proġetti ta' infrastruttura fejn forsi il-kumtaru medji saw jaħdmu fil-qasam ta' xjenza per eżempju approach li wasal iktar informazzjoni għalix waħda mill problemi tal-swiq frammentati u għalli l-investituri potenzjali ma jafux bizzejiet eh, dwar kumpaniji zaru medji li jistaw jinvestu fihom għalek hemm bżonn li kunem eh, informazzjoni li tasal kullimkien fis-swieq. Mbagħad dwar dak li għat inti il-dimensjoni soċjali u l-inċentivi, f'dak kollu li jiena nagħmel nixtieq illi naħsbu dwar il-benefiċċji li nistgħu nwasslu liċ-ċittadini Ewropej u nippruvaw niżguraw illi ma jkollniex inċentivi folot illi waslu għall-imġiba ħażina. Grazzi. Għall-ICR għanna spieta fotiga. Grazzi, Kummissarju nominat għal-kem inti diġa parzialment weġġibt il-mistoqsija tijaj, jena nishtiqek illi tirrepeti ftit mill-affarijiet li diġaħat. Għalek, mistoqsija tijaj sempliċi. Kif biħsibek tirkonċilja l-interessi ta' zona euro u l-istati membri li mumiex fit zona euro? Kif sejr naxxilek rapprezenta iż-żewġ gruppi bl-istess mod? Jiena naħseb illi l-sfida li għandi jiena demi hija riflessjoni ta' l-sfida illi kellu Michel Barnier. U kien sinċir ħafna dwarra li kull min jagħmel dan it-tip ta' xogħol minħabba li fil-fażi li qegħdin fl-iżvilupp tal-Unjoni eh, minħabba li għawil il-pajjiżi fiż-żona euro dawk li mhumiex naf li meta inħatar Michel Barnier kienem eh, xoħut uh, eh, mill-dawk il-pajizi illi ma mumiex parti mid-zona euro illi mux bir-raġun issuspettaw illi ma kienx se jkun kapaċi jirrikonċilja dawn l-interessi. Imma naħseb illi eh, tom risposta minn mod kif huwa ħadem. Għalek ix-xogħol li rrid nagħmel jiena huwa identiku għal dak li għamel kummissarju ta' qabli imma bil-maqlub kif ħadem is-Sur Barnier fl-interess tal-interessi eh, eh, Ewropej, jekk beħsibni nagħmel jiena, jiena nipprova noħloq nrawa miktar fiduċja imma dana permezz eh, se jsir permezz tal-Unjoni tas-Swieq tal-Kapital. Din l-Unjoni tas-Swieq tal-Kapital titkun Unjoni għal 28 pajjiż u dan huwa mezz kif aħna nistgħu nuru li kapaċi noħolqu suq uniku li jkun fl-interess tal-Ewropa kollha fejn 28 stat membru jistgħu jipparteċipaw b'entużjażmu Għalek naħseb li huwa importanti ħafna li xogħol li aħna namlu fuq dan fuq din l-Unjoni li nżommu dan lan f'moħħna. U jiena se nagħmel dak kollu li nista biex niżgura li jirnexxi li nirrikonċilja dawn l-interessi taż-żewġ naħat u naqadhom flimkien. Is-Sinjura Kura van Juwenhuizen għall-Alden. Grazzi, President, Kummissarju nominat. Nishtiq imur lura suġġett ta' l-Unjoni tas Swiq tal-Kapital. Inti eh, tkellimt ftit dwarha imma għadu mhux ċar eżattament x'int beħsibek tagħmel b'mod konkret li ma regolamenti se tifoka fuqhom x'hemm bżonn li jinbidel inti diġà semmejt l-investimenti fit-tul. Imma xi pjanijiet konkreti għandek u meta se jisiru realtà dan beħsibek t-introduċi regolamenti ġodda u jina nishtiq nisma ftit iktar fuq dan is suġġett għaliex eh, bħalissa eh, eh, kolħat qed jitkellem dwar l-Unjoni tas-swieq tal-kapital isu slogan tagħna dan, però fil konkreġ beħsibek tagħmel inti. Iva, kif kont qed ngħid, naħseb illi l-ewwel pass illi forsi jinstema ħmerija ma jina bnedem pragmatiku huwa li l-ewwel qabel kollox iridu naraw x'ostakoli hemm x'qed jostakola il-fluss ħieles ta' kapital. Ma rridx illi nibda b'xi eh, viżjoni elaborata u kbira li ħankunu ċari jina ġejt innominat 15 ilu u naħseb illi l-kol kemmintom taħsbuni illi qed nitlef jekk wara 15 niġi ngħidilkom ara da kollu li se nagħmlu minnaw fil-ħames snin li ġejjin. Dan mhux possibbli għalhekk jiena naf illi rrid nimxi pass pass u l-ewwel pass huwa l-analiżi palma tinti hemm diġà oqsma fejn diġà nafu illi forsi se jkun hemm bżonn ta' bidliet regolamentari, imma forsi se jkun hemm bżonn ta' bidliet fir-regoli jew biex nelbu ostakoli jew niffaċilitaw affarijiet oħrajn. U per eżempju kif nistaw inħedġu investiment fil-titolizzazzjoni ta' kwalità olja. Dini għaxa ħaġa li se bżon namluwa u nittama li se jirnexxinna namluwa b'tali mod illi twassal għal aktar investiment minnajr eh, s-sogri li ħadd ma jrid hawnhekk, ħadd ma jrid jarana nerġgħu nieħdu riski ta' dak it-tip. Għalhekk ikolli nitolbok tieħu ftit paċenzja għaliex mannix naġlu, għalix jekk naġlu nizbaljaw. Imma dwar kif se naħdmu biex eh, nizviluppaw eh, din l-unjoni ta' swiq tal-kapital kif se nelbu l-ostakoli, dawn huma affarijiet li rrid niddiskuti magħkom, irrid ikolli konsultazzjonijiet, mod partikoli hawnhekk ma'kom biex nitkellmu fuq dawn l-idejat u naraw kif nistgħu niżviluppawhom. Is-Sur Ludwigsen għall-SND. Grazzi ħafna, President, u eh, merħba kummissarju nominat li zvjatiz eh, mux liktar lingwa faċli li tifimma. Issa, fil-rebbija ġiet il-adottata liġi dwar id-dritt li wieħed ikollu kont bażiku fil-bank, kull ċittadin għandu dan id-dritt u ħadd m'għandu jiġi mċaħat minn dan id-dritt. Issa f'dan il-proċess il-gvern eh, tal-Renju Unit ipprotesta bil-qawwa ma rridx li jidħol u jisieħeb fil-leġislazzjoni kollha u laqas ma rrid jagħti drittijiet sħaħ lil konsumaturi kollha din il-liġi ġiet adottata u tista' tiġi implementata fl-istati membri. Issa jiena rrid nistaqsik Jekk eh, xi wieħed mill-gvernijiet tal-istati membri jipprova ma jimplementax din id-direttiva bisħiex, beħsibek tagħmel inti, beħsibek tħallih jagħmel li jrid, jew se tieħu azzjoni deċiżiva u tiggarantixxi li l-gvernijiet kollha jagħmlu dak li suppost qegħdin jagħmlu. Inti les li tiggarantixxi li id-dritt li wieħed ikollu kont fil-bank huwa dritt illi ċittadini Ewropej kollhom kollha. it-tweġiba fil-qosor eh, għal-mistoqsija tijak hija Iva u nistani għafemmek jek tridu għalix eh, ovvjament dan huwa id-dmir li jena jkolli il-liġi hija liġi u la darba tkun għaddit liġi tiġi rispettata. l pro ġenerali tijaj lejn it-fassil tal-liġijiet u regolamenti huwa illi wieħed għandu jipprova jieħu approċ proporzjonat għad fassil tal-liġijiet u tal-regolamenti imma meta liġi taddi trid tiġi implementata. Kiku nista nagħmel dak li rrit, jiena kiku nippreferi li kunem inqas liġijiet imma jkunu liġijiet li sarfu fxaħġa ħaġa li jkun fihom sugu u liġu rispettati Zgur, kull assam ta' responsabilta li se taħt il-kompetenza tijaj, liġi hija liġi u trid tiġi rispettata. Umbat, dwar dak li għattinti fuq aċċess, eccetera, waħda mill-affarijiet li tassew nixtieq namela u nixtieq li inti u membri oħra tal-komitat jenuni, rridu naraw kif fil-ħames snin li ġejjin nistgħu niżviluppaw mezzi ġodda biex natu benefiċi tangibli li ċittadini Ewropej mill-industrija ta' servizzi finanzjarji. Naħseb waħda mill-ikbar sfidi li għanna dimna huwa illi eh, l-Unjoni Ewropea namluwa konkreta fajnejn iċ-ċittadini, għaliex hawn ħafna ċittadini illi jgħidu ma jarawx qed ittihom l-Unjoni Ewropea, jħossu minn beda minna, imma jekk aħna nistgħu ngħidulhom araw affarijiet konkreti li saru possibbli minħabba l-Unjoni Ewropea, per eżempju, charges tal roaming, jew xi titjira, jew f'dan il-każ aċċess għal servizzi bankarji. Naħseb illi eh, tkun ħaġa tajba ħafna jekk irnexxinna naħdmu flimkien biex nżommu f'moħħna il-konsumaturi u naraw x'benefiċċji nistgħu inwaslulu permezz ta' prodotti aħjar. Thank you. Now Sir. Grazzi. Sir Papitikainen issa għal Pepe. Grazzi ħafna. Jiena xtaqt inħares il-qoddim fir rigward ta' swieq kapitali. Naħseb hawnhekk irridu nkunu aktar kompetittivi fil-fatt. U jiena favur approċċ aktar integrat għal setturi differenti tal-politika ta' tkabbir. U dan jwassalni għal mistoqsija li Għalkemm għanna sfida ta' efficienza ta' risorsi u meta wkoll inqisu l-sfidi ambjentali li nsibu fil-lim ta' politika tagħna, kif tara illi dana kollu jirrefletti fuq it-tejjijiet brabta ma' regolament finanzjarju? Ma nxiex nistenna dettal minna naħa tiegħek, per inti taf illi ħafna dejat brabta ma' risorsi ċertament kunem riskju anki fuq il-klassifikazzjoni tal-kreditu u bħalissa għaddeja ħafna diskussjoni u għallura xtaqt nisma u kol il-femit tijak dwar kif inti tixtiq tara li diskussjoni timxi il-qoddim. Mela, naħseb illi ċertament dak li jistajnat bħalissa jew dak li jiena nistanajt bħalissa eh, ikun provizjonarju fil-fema tiegħi, però għal dak li għandu xaqsam il-fond ta' investiment għal żmien twil u kif dan jista' jintuża biex ikonna finanzjament għal proġetti ta' infrastrutturi jew biex ikonna ċerti attività fih dan il-negozji żaru medji. Għanna naraw ukoll l-approċċ aktar wiesa mbagħad li għandna nieħdu brabta mal-bidla fil-klima xi ħaġa li aħna ħerqana li nagħmlu madwar l-Unjoni Ewropea. Dan ukoll jista' jkun qasam ieħor fejn wieħed jista' wkoll jagħti inċentivi jew jara li jipprovdi inċentivi anki biex ninċentivizzaw ċertu tipi ta' mġiba. Bekk naħseb li hemm mezzi kif jew permezz ta' inċentiva inċentivi ta' disponibilità ta' flus jew forsi nbidlu il-rekwiziti kapitali, naraw illi nkunu qegħdin nidderiġu l-investiment f'ċerti joqsma u għalkemm naħseb il-priorità tiegħi eh, tkun fuq eh, naraw illi l-infrastruttura tkun b'saħħitha biex bekk il- finanzjament ikun jista' jimxi fejn għandu bżonn imur, eh, jiena naħseb imbagħad il-kulleġġ irid jara anki x'prijoritajiet oħra anki soċjali wieħed jista' jagħti lil kull attività u naħseb din u kolija parti minn mistoqsija li tista' toħroġ prabta ma' 300 biljun euro pala font illi ċirriferi għalih is-sur Juncker għal parti minn xogħol se jkun illi naraw li konna investiment mis-settur privat anke għal dan il-an. Jiena naħseb li hemmhekk għandna forum fejn dawn il-kwistjoni tant importanti jistgħu jiġu eh, diskussi, però jiena ċertament nieħu pjaċir nitkellem jak dwar dan anke iktar quddiem. Grazzi. Fabio De Masi Gue. Mela, jisset kellem bil-lingwa ta' reġina Zdabbaċċen Ġermaniż. Surħil. Lima rappresentanti ta' istituzzjoniet finanzjarji inti l tajt magħhom? Sa minn nomina tijak minn ta' Sur Juncker. inti semmejt il-Finance Watch, il-ħarsi finanzjarju. Kien hemm ukoll il-, il punt ta' dan il-ħarsin tal-budget, inti se tkompli tenfasizza dan il-punt tal-Finance Watch, umbat jina rajt bil-reqqa it it tijak, nittama li kelli verżjoni eh, pal ta' dak li smajna, għalix inti jett li jem konflitt bejn regolamentazzjoni u anki is-self għall-ekonomija vera, ma naqbilx. Jina naħseb li il-banek għandhom għis eh, attiv tossiku, pero bat għanna sussidi għal dawn il-banek enormi, dawna se jinfluenzaw deċizjoniet tijak u inti se tagħmel dwar din is-sitwazzjoni. Kif tara li tirregola l-użu ħanżin ta' risorsi minħabba da' tip ta' kummerċjalizzazzjoni? Mela, xtaqt infakrek illi milux wis il- ir-reġini tal-Ingilterra kellhom ukoll huma aċċent Ġermaniż fil-passat mela. Mela, il personil li tqajt magħhom mill-istituzzjonijiet finanzjarji sa minn nominatijaj dwar dan. Mal tqajt maħat din hija tweġiba tiegħi, però b'aċċenzjoni waħda kien hemm eċċezzjoni. Kont fuq ferrovija sejjer lura Londra, kont qed naqra ktieb għal kwiet, kont qed naqra Joseph Konrad biex eh, ninsa ftit ir-regolamentazzjoni finanzjarja u le ma kienx Heart of Darkness kien Lord Jim. Pero forsi anke Heart of Darkness kien ikun tajjeb. U kont jgħat emmek kalkwit kwiet u ċifu eh, i persuna eh, li tillobja fisem istituzzjoni finanzjarja. Eżempju ċardan tal-mod kif ċerti persuni ġibu l-ruħom. Naħseb dan huwa l-uniku eżempju li nista' naħseb fih fejn jiena eh, eh, eh, ma kellix mod ieħor, però jiena tajt istruzzjonijiet lill uffiċċji tiegħi illi. U fil-fatt dana qabel nomina illi dawk li nixtieq nara, dawk il-persuni nixtieq nibqa' magħhom kummissarji, MEPs, kummissarji attwali u daw kollha involuti mal-Parlament, mal-istituzzjonijiet, bekk jiena mal-tqajt maħat sa fejn naf jiena. Issa. Tieni mistoqsija dwar il-Finance Watch. biex nkun onest, ma nafx id-dettalji ta' dan kollu kif jiġi finanzjat. Naf mill-mistoqsijiet li jena saqsejt li l-DG li dan għandu l ta' sew importanti u nifem illi għal kem forsi wieħed jista' jaħseb fil-prinċipju illi li jkun finanzjament pubbliku ta' entità tal-konsumaturi hija xi ħaġa stramba, però nifhem illi minħabba l-natura teknika tas-suġġett ma tistax tistenna organizzazzjoni tal-konsumaturi illi jkunu jistgħu jikkompetu mal-kumplessitajiet tekniċi li dawn il kumpanija kbar għandhom. Bekk, jiena nħossi li da kollu għandu jitkompla, ma nafx id-dettalji tal-finanzjament dan il-każ, però għandu jkun hemm ukoll rimedju għal lobbying ta' dawn l-organizzazzjonijiet il-kbar. Skużawni, ehm, m'għandix iktar ħin għal kumplament. Eva Joli għal grupp tal-ħodur. Mr. Commissioner designate, I have two. Komissarju nominat, zoċ mistoqsijiet, l-ewel, shadow banking L-attivitajiet dan il-qasam minħabba kapaċitajiet kbar u komplessitajiet jistaw iwaslu għal kriżi finanzjarja li jmiss. Iżda il-pajis li tafsewa inti huwa kontra dispożizzjonijiet dwar il-proposti leġislativi tal-Kummissjoni dwar il-regolament tal-fondi monetari. Xin il-pozizjoni tijak fil-rigward ta' ta' dawn il-fondi u l-konverzazzjoni għal għal dawn il-fondi monetarji ta' valur nettu. Xin il-pozizjoni tijak dwar il-buffer fuq tlet binari ek kifem u pjanat mill-kommissjani fil-proposta leġislat taħħa. tagħha. Il-pajjiż li inti taf sewwa huwa kontra il-proposta tal-Kummissjoni dwar ir-regolament u supervizjoni tal-benchmarks u indiċi anki għal dak li għandu x'jaqsam il-komoditajiet u skambji. Inti lest illi tiġġielet għal proposta tal-Kummissjoni IVA jole. U inti tista' tqis illi esma tiħuħsib ħsieb is-setat ta' supervizjoni għal benchmark sistemati importanti u l-indiċi IVA jole. First of all, generally on the... Mela, fuq il-qasam ta' shadow banking. Jiena naħseb illi allura hawnhekk irridu noqogħdu attenti għall emerġenza ta' riski ġodda. Jiena naħseb illi aħna rridu noqogħdu attenti, però eh, it-terminoloġija shadow banking eh, eh, timplika xi ħaġa sigrita u mhux tant mixtieqa u dan jfisser illi din hija terminoloġija wiesa li tinkludi numru differenti ta' aċċess għal finanzjament li nistaw u jew nixtiequ nappoġġjaw għaliex jekk ma jkonniex flus ta' investiment allura mhux se naslu għat kabbir jekk ma jkonniex itkabbir, kabbir allura din tkun teddida l-istabilità. Bekk dawn l-oqsma kollha u naħseb hawnhekk naqbel miegħek ċertament huwa illi il-bilanċ irdu niksbu huwa bejn regolamentazzjoni effettiva U mux nersqu lejn is-sitwazzjoni tal-imot illi ma natux e, e, ċans għall-investiment għall-ekonomiji veritana. Issa, għal-mistoqsijiet l-oħra tijak. ċertament hemm proposti brabta mal fondi tas sviq monetari u naf u kol illi um, kwistjonijiet jaħarqu għabbażi ta' dawn u hemm ukoll kwistjonijiet irrelevanti għas sviq differenti, jiena lest illi nikkonċentra fuq situazzjoni u naraw fejn nistgħu naslu, nifhem illi hemm każ għas-sina fis-sens illi hemm karitajiet u oħrajn illi jishtiqu eh, l-element eh, bażiku ta' finanzjament biex iħallsu anki s-salarji tagħhom, però fl-istess waqt nafu il-perikli ta' riski sistemiċi li nistgħu naslu għalihom. U allura għandna il-proposta ta' buffer ta' 3%. Bekk irridu nagħmlu aktar naħdmu aktar fuq dan is-suġġett, irridu nimxu l qoddim u naraw kif insibu soluzzjoni. Iżda għan irtu nsibu bilanċ bejn l-interessi ta' stabilita u investiment u minnaħa l-oħra u kol regolamentazzjoni effettiva. Grazzi, issa għanna il steven Wolf għal EFDD. Wara li konsidrajna l-, l-aljanza tijak, eh, issa nishtiq indur lej seta tijak. ħafna fiħdan il-Partit Konservativ ħassew il-li dini evidenza il-li Cameron Beck jista jħares l-interessi tal-istituzzjonijiet tagħna eh, f'dan is-settur li jimpjega iktar minn 1.5 eh, Eh, miljoni jizdan mbagħad nafu li m'hemmx istruzzjonijiet illi nneħħu regolamentazzjoni żejda jew li nwaqfu il-taxxa ta' transazzjoni tant hija kwetata l-Unjoni Ewropea li kollok ukoll influenza żejda illi neħew il-limitu fuq il-bonuses mill-portfolio tiegħek u taw il-ħadd ieħor inti tirrapporta l-mexxejja fil-kulleġġ tiegħek illi fil-kulleġġ illi inti se tkun parti minn tim, però inti f'kwalunkwe moment eh, tista ma tasalx deċiżjoni anki mill-laħat tas sur Janker, allura dan jfisser li fl-aħħar mill-aħħar inti m'għandekx influenza m'għandekx saħħa biex tassew tħares is-City of London. Jiena naħseb illi l-fatti li aħna qegħdin bil-qeda hawnhekk il-kol kemm aħna tant uh, eh, tendenza minna ħata likon juri illi l-Parlament u l-Kumitat jisu bċerta serjeta is-seta u responsabiltajiet il-Kummissarji tassew għandhom u tassew iridu li dawn jagħtu rendu kont. Bek naħseb illi nitu puntatlu l-idea illi il-Kummissarji Iva li najdu li l-kommissarju mandux rwol importanti u dal il-komitat mandux rwol importanti, ma nasibx huwa punt minn fejn għandha nitilqu. U kol xtaqt insemmi illi mhuwiex kompitu tiegħi u dan huwa punt li qed nipprova nifoka fuq. Jiena aċċettajt in-nomina b'rida tajba biex niġi hawnhekk biex naħdem fl-interess ġenerali bħala Kummissarju Ewropew. Ma ġejtx hawnhekk sabiex nipromuovi l-interessi ta' gruppi partikolari. Il-ħidma tiegħi għandha tkun li naċċertaw li għandna sistema finanzjarja effettiva, regolata kif suppost, biex bekk kollox ikun infurzat kif suppost pala sistema finanzjarja u dan ikun fl-interess tas servizzi finanzjarji kullimkien. Bekk, jiena ma narax illi ikunem nuqqas taqbil bejn regolamentazzjoni kif suppost u anki industrija ta' servizzi finanzjarji ta' suċċess. Bekk naħseb illi neħtieġu industrija ta' servizzi finanzjarji ta' suċċess madwar l-Ewropa kollha kemmi għaliex mingħajr servizzi finanzjarji b'saħħithom ma naslux għall-investiment għat kabbir u għall-impjegi li neħtieġu. Bekk Eh, jekk inti qed tipprova tagħmel karikatura bija eh, għal politiċi, tkun qed tagħmel eh, żball għaliex aħna rridu naraw illi rridu nħarsu l-industrija finanzjarja kollha kemmi, parti minna wkoll qiegħda Londra, jina se naħdem biex nipromuovi is-sitwazzjoni, pero se nagħmel hekk illi bqabbażi tal-fatt illi biex kollox jimxil qudiem kollox irid jiġi wkoll regolamentizzat. Paul Tang, l-SND. Grazzi, President. Jina għadni ftit imħasseb dwar l-Unjoni tal-Swiq Kapitali eżattament se tkun, pero na forsi irridu nistudjaw aktar is-sitwazzjoni, ekket jgħiduli, mela, mistoqsija lik. U anki punta tħassib għalija. Inti trid tieħu inizjattiva u tara li kunem inizjattivi għall-Unjoni tal swiq Kapitali Iżda, forsi dan jmur kontra il-qafas attwali regolatorju u li nbena f'dal l-aħħar snin, jew forsi jista' jwassal għal bidla għal eh, nuqqas ta' regolamentazzjoni tas settur finanzjarju ġifiri l-Unjoni ta' Swieq Finanzjarji jew ta' swieq Kapitali eh, se jkun mod kif innaqsu regolamentazzjoni aktar mill-inżommu kollox kif inhu u anki ntejbu ir-regolamentazzjoni f'dan il-qasam. Le, ma naħsibx xej affattu, għaliex naħseb illi sabiex ikonna su uniku li jaħdem kif suppost neħtieġu ir-regoli biex kullħat jopera feħdan tal-regoli. Diġa għanna eh, xi pedimenti jemmek u anki f'termini tal-ġabra unika ta' regoli, single rule book, pero b'mod nista' nistanajt li it-tweġiba tiegħi tista' tkun verżjoni ta' tweġiba li tajt qabel li Sir Wolf fil-fatt illi naf illi xi kultant hemm dikotomija donna għażla qudiemna inti favur regolamentazzjoni jew inti favur it-kabbir. U naħseb illi din hija dikotomija falsa Bekk naħseb irridu nirreżistu din id-dikotomija jekk irridu nwieġbu għal dak li aħna nħossu li huwa l-ikbar sfida lina ġifiri kif se niksbu tkabbiru mpiegja ċittadini tagħna fl-Ewropa. Bekk, nana ma narax illi irridu nażlu ħaġa jew oħra, jiena naħseb illi regolamentazzjoni li tagħmel sens għandha twassal għad kabbir ċertament regolamentazzjoni żejda mhix xi ħaġa li nixtiequ, naħseb li ħadd minna ma jixtieqx hekk, ma jixtieq din il-ħaġa rridu regolamentazzjoni proporzjonali u kif semmejna qabel. Jiġifieri f'termini ta' kif tista' mill differenza bejn investimenti differenti, jiġifieri li inti tħeġġeġ titolizzazzjoni ta' kwalità aħjar bla periklu biex bekk inti tħeġġeġ l-investiment iżda ma tħeġġeġ azzjoni lejn attiv riskjus. Grazzi, eh, l-Onorevoli Lamassur. Grazzi, President, <clears throat> Sur Komissarju nominat. Jena nishtiq namel misoqsija li Sur Draghi ma riċu bieġa palija il-krizi ta' Lehman Brothers waslet il-G20 li rakkomandaw li membri tagħhom li jissaħħu regolamentazzjoni il-banek, is swi u l-istrumenti ta' kreditu, eccetera Għana kultanti konna l-impressjoni li b'dawn l-40 test illi proponna l-predeċessur tijak l-Unjoni Ewropea kienet propju uh, student tajjeb dak li proponiet il-G20 u mbatt um, il-regolamentazzjoni Amerikana kienet inqas rigoruza kemm fit-test jew inkella fl-applikazzjoni. Inti taqbel miħaj jekk iva il-kompetitività tal-atturi finanzjarji Ewropej hemm riskju li tiġi kompromessa u f'dak il-każ kif beħsibek tirrimedja dis-sitwazzjoni. Grazzi. I think the Jiena naħseb li tweġiba onesta għal mistoqsija tiegħek li hija mistoqsija tajba fil-fatt kif naċċertaw illi regolamenti illi ma maħsuba li jkunu globali u li morru lejn standards iktar globali għandhom iva jġu applikati mod aktar mifrux u allura naħseb illi iva tistaqsi mistoqsija tajba issa f'termini ta' dettall kif jiena nipprova naċċerta fin-negozji negozjati internazzjonali, partikolarment mal-Istati Uniti, nara kif naslu għal dan u kif aħna tassew naraw li dawn ir-regoli jiġu implementati kif suppostu biex ma jkonniex ukoll posponimenti, etc. Kif esattament jiena ħanamel hekk dan jwassalni biex ngħid li kolli bżonn aktar informazzjoni dwar dan, issa dwar il-punt bażiku tiegħek. Huwa importanti iva għandha tkun ta' priorità iva għanna naċċertaw illi standards għoljien li aħna nitlu għalihom ma jispiċċawx jamlu jitfawna f-svantaċ fuq livell internazzjonali għax oħrajn jitnikru iva u allura dan huwa raġuni għalfejn pala parti mill-negozjati TTIP is-suġġerimenti li nippruvaw nindirizzaw il-mistoqsija ta' kif niksbu kooperazzjoni aħjar finanzjarja bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti din hija raġuni għalfejn wara kollox dawn id-dispożizzjonijiet qegħdin fil-qalba ta' negozjati TTIP naħseb li dan huwa l-approċċ adekwat u naħseb li rridu naċċertaw illi standards bejn entitajt internazzjonali, G20, eh, irridu naraw dawn jiġu applikati, infurzati u li aħna ma nkunux imbagħad żvantaġġ kompetittiv għaliex aħna ninsforzaw ċerti regoli u ġurisdizzjonijiet oħra ma jagħmlux hekk Monsieur Bernard Monod. Bernard Monod. Oui, monsieur. Sir Hill, lobbyist uh, eh, Inglis uh, eh, li għamel karriera uh, tijaw fuq in-naħa tal-bank. Tal Dan huwa paradoss issa li għat inti hawnhekk. Inti lest li tagħti l-garanziji ta' indipendenza inti għat li ma għandek konflitt ta' interess imma ismek ħafna ikun assoċjat ma' eh, kumpaniji privati bħal Tesco pereżempju. eżempju. hemm dawk li jaħdmu eh, l-industrija bankarja. Inti tidher deontologikament aċċettabli imma inti l-fortuna tiegħek għamilta mid fid-dinja tal-finanzi. X'inhi l-etika tijak, Sir Hill, inti illi eh, għal 25 sena ħdimt ma' lobbies un bat f'pożizzjonijiet tal-gvern. Kif beħsibek tirrikonċilja dawn l-affarijiet trasparenza? Inti fil-fema tijaj minn tagħti ebda garanzija addizzjonali u għallek ma serraħt li xmoħi illi mintix ija tawnek bil-qeda fuq dak il-sidġu propju biex taħtaf iktar flus skapitu ta' ċittadini. Well, obviously I'm uh, sorry that's the view that you take. Naturalment jiddispjaċini li din hija l-fema tiegħek. U din il-fema tiegħek m'għandix taqsam ma l-esperjenza tiegħi u l-mod ta' kif jiena ġestejt ħajti Jiena tħalt fil-gvern tal-Renju Unit, meta kont fis-settur privat, il-raġuni jiena kont qed nistennija, jiena ġejt mistoqsi biex naċċetta din nomina u hemm sfida kbira li qed tiffaċċa l-Unjoni Ewropea u l-pajjiż tiegħi viżavi r-relazzjoni tiegħu ma' l-Ewropa għalhekk għamilta u għamilta u aċċettajt għaliex nemmen fis-servizz pubbliku mem lebda konflitt ta' interess, blebda mod ma' da kollu li jiena għamilt fil-ħajja preċedenti tiegħi kif qed qabel in-negozju li kelli li li jiena ma narfux fil-mod ta' kif deskrivejtu deskrivejtu inti jiena ħallejtu tlaqt minnu daqs ħames snin ilu u kollu spiċċa hemm meta kont naħdem hemmhekk kont kburi bil-klijenti li kelli, kont kburi bil-ħidma tagħna, kont gburi għaliex fiċ-ċokon tiegħi stajt nikkontribwixxi għall-ekonomija u għall-impjiegi. Bekk wisq nibża li l-istampa li tajt int ma naċċettaħiex inti qed tgħid li inti patriot, m'għandix dubju li għamennu, minnu, anka jiena patriot, hekk nidiskrivi li l-nifsi u jiena żgur li inti għandek standards li u l-istess għandijen. L-Onorevoli Kostas Mafrides fisem l-SNG. Grazie President daqsena ilu, daqsena u nofs ilu. ħaġa profonda ġrat ftik li hija sistema bankarja f'Ċipru, mhux qed nirreferi biss għal ħerka ta' depożiti, iżda għal affarijiet l-oħra kollha bħal trasferiment tal likwidità ta' emerġenza u l-assistenza minn bank fallut għal bank ieħor. U issa għandna keġwiġija froġa sistemika minn dak iż ma kien hemm l-ebda fiduċja fis-sistema bankarja li għada tassew dajfa minnaħa l-oħra hemm spiża soċjali kbira minħabba salvataġġ tas-sistema bankarja. L-ewwel net l-esperiment ta' Ċipru irnexxa u x'inhuma t-talimiet li nistgħu nisiltu mill-esperjenza ta' ċipru jekk xi ħaġa simili terġa tfittx. It-telet mistoqsija, inti et li inti persuna pragmatika. Temmen li jekk iżom u d-dimajnejna l-kas ta' ċipru ħajkonna unjoni bankarja reali minnajr gar skema ta' garanzija ta' depoziti pan-Ewropea mifruxa madwar l europa kollha, grazzi. Naturalment jina konxu konxu mis-sitwazzjoni diffiċli li kienem f'ċipru u dbatijiet illi din is-sitwazzjoni mwera kawżat. U diffiċli wieħed ma jissimpatizzax ma' persuni fawċ bħal dak. Issa inti qed li staqsejtni jekk ħadni it-talima. Tweġiba tiegħi hija illi kien hemm dawn il-miżuri li daħlu fis-seħ sabiex tiġi introdotta DGS il-skema ta' garanzija ta' depositi ħalli jekk tfett sitwazzjoni bħal din kulħadd ikollu 100,000 euro ta' depositi tiegħu li jkunu garantiti. Din hija l-mistoqsija t-tweġiba tiegħi. Issa dwar jekk għandux ikonna iva jew DGS, skema ta' garanzija depositi, kif għadna ftit ilu. Naf li kien hemm argumenti favur din l-iskema u argumenti kontra din l-iskema. Jiena nemmen illi jekk navanzaw din l-iskema illi għanna, iva ek għanna namlu, għanna nibqaw nużaw din l-iskema, unbat forsi naġaw natuwa titwila meta jasal il-waqt, iżda min jaff. Dik hija tweġiba tiegħi. Grazzi. Fisem il e eh, Brian Hayes. Grazzi, President. Nishtiq nagħti merħba lil Lord Hill. Għasmiħ tagħna llum l-ewwel net. Il-mistoqsija dwar iswiq kapitali Kif qalu kollegi oħra kien hemm bżonn ta' kriżi finanzjarja sabiex naslu għal sitwazzjoni fejn għandna Unjoni Bankarja. Kif qalu l-kollegi fadal it-telet pastru li l-pilastru li għaddu jrid jidħol fis-seħ. Issa dwar l-Unjoni tas-Swieq tal-Kapitali tina xi perjodu ta' żmien indikattiv u x'tip ta' self immirat irridu naraw. Na Forsi deskrizzjoni aħjar hija dik ta' self mhux mill-banek. U kif nistgħu nħeġġu dan is-self mhux mill-banek? Mhux minn istituzzjonijiet bankarji fis-sistema Ewropej. Ewropea. Issa, naqbel miegħek meta tgħid li jridu nesploraw il-benefiċċji tal-suq uniku, suq diġitali, il-muniti diġitali Bitcoin, Bitcoin per eżempju. Xi proposti jista' jkollok ħalli jkollna regolamentazzjoni tajba fi il-muniti digitali li joffru ħafna opportunitajiet iżda joffru wkoll bosta teddit. Grazzi, għazzewx mistoqsijiet tijak. Naf illi fl-moddi saret ħidma taħt direttiva għas servizzi ta' pagamenti. Tinġabet maħħa bosta miżuri biex jiġu trattati sistemi ta' pagamenti online, l-autentikazzjoni tal-konsumatur, biex wieħed jibbenefika minn riski ta' sigurtà u f'termini ta' muniti virtuali bħal bitcoins. Din it-tema li qed tfetx ta' spiss fit-taħdita tagħna, innovazzjoni u r-riskju. Il-Kummissjoni ħadet sem f'task force dwar il-muniti virtuali immexxija mill-EBA u nemmen li dan ħajġi inkluż ukoll matul xi trilogi dwar id-direttiva dwar il-ħasil tal-flus. Għalhekk din hija xi ħaġa li aħna għandna nżommuha taħt għajnejna. Dwar l-Unjoni ta' Swieq tal-Kapital ħajkun hemm bżonn ta' kriżi oħra biex tifforma? Le, nittama illi ma tasalx kriżi oħra. Għanna modi differenti. Dak li huwa approċċ tagħna. Nittamaw illi iż-żmien ikun aktar klementi magħna. Il-pozizjoni tiegħi li nagħmlu daqsxejn ta' analiżi xiri qabel ikonna konsultazzjoni flimkien ma' oħrajn u f'dawk li huma il-backstops, il-miżuri ta' salvagwardja, jiena natajt istruzzjonijiet illi dawn għandhom ikunu fis-seħ sal-2019. Jiena nħoss illi l-elementi diġa ħanarawhom ħafna qabel, per eżempju proposti sabiex inħeġġu il-titolizzazzjoni ta' kwalità għolja din tista' tasal dal-waqt u tista' tkun diġa wara l-bib. Il-bidu ta' sena d-dieħla forsi wkoll. Sampo terħu fisem li CIA. Li CIA, il-Komissjoni Ewropea tgħid li l-livell dejjem jiżdied tal-leġiżlazzjoni bankarja taħloq stabilità fl-Unjoni Ewropea, ma dana kollu hemm riskju ġenwin illi wieħed jipproponi wis leġiżlazzjoni, leġislazzjoni eċċessiva. Per eżempju, aktar kmini din is-sena l-Kummissjoni proponi regolament għal riforma strutturali tal-banek illi tista' tipprojbixxi lil banek milli ikollhom propriety trading negozjar għandhom propju u bekk jaħdmu il-banek f'ċipru. Il-proposti jistaw ikunu ta' detriment għal konsumaturi tal-banek, għalix il-banek ma jkunux jistaw jgħatu servizzi infasla apposta, per eżempju, inti taħseb li din il-leġislazzjoni hija laqwa mod sabiex qed jiżgura l-kumpaniji kollhom aċċess aħjar għal fondi. U apparti minn hekk, kif ħadd iżgura li l-Unjoni ta' Swieq tal-Kapital jibqa' proġett illi jappoġġa il-sorsi alternattivi ta' finanzjament liktar għall-SMEs u ma tkunx biss pis ieħor regolatorju. Iva, zammejt mal-ħin. Ukoll. Il-punt bażiku tiegħek dwar l-approċ xira għal regolamentazzjoni u kif nistaw Nġibu għazewċ ma namlux regolamentazzjoni eċessiva u kol ma jkonnix sogri. Dinija dwar il-qofol tal-sfida li, li jena għandi f'dan il-kompetu ma nistax natik tweġiba sempliċi. Irridu namlu laqwa ġudizzji li nistaw iżda nżommuhom Taħt revizjoni nirrevedum il-ħin kollu hekk l-aħjar mod, hekk l-iktar mod li għamil sens. U jekk naraw kemm kenna leġizlazzjoni f'dawn l-aħħar snin is-sens komun jgħid illi meta nilleġiżlaw taħt pressjoni bħal din huwa diffiċli li ġiba żewġ dejjem għalhekk approċ ta' sens komun jgħidilna illi naraw l-affarijiet bir-reqqa, niformulaw reviżjonijiet tagħna. Naħseb hemm ħafna reviżjonijiet li ġejjin, fis-snin li ġejjin, fejn irridu nirrevedu l-effett li l-leġislazzjoni kellha Imma rridu wkoll naraw jekk nistgħux nagħtu titwila aktar kompluta. Il-proposti li kanen il-bilanċ li Viċi President Barnier kienet jipprova jikseb brain li jiprofa jelimina il riskju imma ma jagħmilx sara l mudell universali tal-banek li jindirizza negozjara non propju wkoll ikollu mod bilanċat kif jagħmel dan hemm min jgħid illum x'qed nagħmlu biżejjed ma min qed jgħid li qed nagħmlu żejjed. Iżda ta' min ta' min avanzaw f'dawn il-proposti u naraw x'tip ta' bilanċ nistgħu niksbu. Grazzi l-Onorevoli Peter Jedzek fisem l-Alde. Grazzi, kummissarju nominat. Jiena nixtieq nitkellem dwar l-MMFs. Mod partikolari dwar il-buffer tal-kapital ta' 3% għassina f'sal-fondi valur net fis tal-assi. Mi rispons tijak jisu donnok ettejt li għandek lan illi tirrevedi il-proposta tal-predeċessur tiegħek. Jien nixtieq nirreferi għal kwistjoni ta' l-Unjoni ta' Swieq tal-Kapital. Tista' semmi xi setturi fejn taħseb li hemm ostakli fis-suq uniku u tgħidilna jekk għandekx lan li tem tikkompleta s-suq uniku b'direttivi jew b'regolamenti. Grazie. Dwar il-kwistjoni tal mmf il-fondi ta' fuq monetarju, l-intenzjoni tiegħi hija li nersa il qoddim il-proposti li bħalissa qegħdin jiġu diskussi. Dak li kont ngħid qabel, iva dan ħajkun l-approċċ tiegħi milli nista' nifhem normalment ikun hemm il-proċess ta' diskussjoni li jibqa' dej jaħdmu l-affarijiet is-soltu. Iżda jien mhux ħanejt li dak li diġà sar għandu jiġi injorat, jiġi eliminat, le għandna nkomplu nsegwuh bir-reqqa. U f'dawk li huma is-sina f'skifat qabel nemmen illi għandna nippruvaw insibu soluzzjoni li tippermetti biex dawn il-fondi jibqa' jibqaw jaqdu rwol wol tagħhom fl-ekonomija sa fl-istess waqt irridu niżguraw l istabilta finanzjarja dak huwa l-approċċ tiegħi viżavi sinafs. Dwar l-unjoni tas-swieq tal-kapital jiena nifhem li hemm ċertu xewqa li qed jiksab aktar dettalji Iżda f'kont qed qabel hemm approċċ li rridu niżviluppaw flimkien. Iġifieri nanarizzaw bir-reqqa il-problemi u mbagħad niproċedu. Issa dwar il-passi li nistgħu f'xi stadju jew ieħor nieħdu permezz ta' regolament jew direttiva, jiena ma nistax natik xi tweġiba li tagħmel sens bħalissa għaliex dan kollu jiddependi fuq dak li ħanresqu l qudiem aħna. Iżda l-approċċ tiegħi Ikun li wara li nkun għamilt l-analiżi, identifikajt il-problemi nieħdu il-passi li naħseb, li jiena naħseb li għana bżon nieħdu sabiex nerbu l-problemi u nizguraw li il-kapital ikun jista jasal, ikun jista jasal għandawk li jridu aċċess għalih għall-investiment u sabiex ikollhom tkabbir fin-negozji tagħhom u għal oħra. Grazzi għal Frezzant. Fisam l-SND. Grazzi, President. Sur Kummissarju, id-diverġenzi sviluppaw fih dan is-suq uniku Ewropew u fih dan iż-żona Ewro bejn l-Istati membri u r-reġuni dawn waslu għal modelli differenti ta' vantaġġ kompetittiv. ħut minnhom jiddependu fuq il-kummerċu servizzi. Bosta territorji minħabba daqs tagħhom situazzjoni periferika tagħhom sviluppaw kompetenza fil-forniment ta' servizzi finanzjarju hemm Ċipru, Malta, Ġibiltar, l-Irlanda, Lussemburgu, kif ukoll ir-Renju Unit u l-Olanda skont kriterji regolatori pal dawk tal-OECD, is-servizzi finanzjarji jistaw jgħinu jipromovu l-effiċenzi tas-swieq fissu uniku hemm servizzi finanzjali qed joħolqu impjiegi u attività ekonomika f'setturi illi inkella ikunu suscettibbli għal staġnar endemiku. Issa, wara trasparenza u standards oħra tal-OECD, inti temmen taħseb li il-forniment ta' servizzi bħal dawn ir-reġuni periferiċi għandhom jiġu salvagwardjati u msaħħa? <clears throat> Jiena nemmen li il-punt bażiku li għanna niprovaw u għanna nistinkaw li niksbu huwa li l-lin servizzi li qed jiġu provduti jkunu jkunu servizzi l-persuni joperaw f'kundizzjonijiet indaqs ċirkostanzi indaqs. Ma jistax ikun situazzjoni fejn fl-Unjoni Ewropea jkun hemm min qed jopera taħt setta regoli illi ġeru aktar pis magħhom. Il-prinċipju li wieħed irid jadotta u li niżguraw illi kullimkien il-negozji Ewropej ma jkunux qed jikkompetu bidejhom marbuta, ikonna approċ komuni, regoli komuni, grazzi għall-entitajiet internazzjonali bħall OECD u fora oħra per eżempju, u napplikaw dawn ir-regoli u nirrispettawhom. Grazzi Flavio Martuscello fisem il-PPE. Iva, grazzi. Komissarju, il-biraħ ma nafx jekk rajt l-istqarrija ta' Enrija, il-president ta' l-IBA fejkin kien qed jgħid illi ħajkun hemm banek illi mhux ħajgħaddu mit-test u bekk jistgħu jfallu. Naħseb dawn id-dikjarazzjoni dawn l-istqarrijiet huma ta' siwi jidirlek illi ħajpoġġu friskju sistema finanzjarja u inti kieku kont flokenerija kont tagħmel dikjarazzjoni bħal-bieraħ l-Italja dikjarat illi il-bilanċ tal-budget jiġi postpost għall 2017 Franza għamlet l-istess. Wara dawn id-dikjarazzjonijiet ħajkun hemm xi effetti fuq is-sistema diġà nistgħu narawhom issa fuq medda qasira ta' żmien. Il-kummenti li qed tirreferi għal-jom inti ma nemmenx illi ma naħsibx li rajtom. Skużani, qed indum biex naqlaħa, imma ma nafx jekk x'inhi eżattament il-mistoqsija tiegħek. Hija dwar l-Unjoni Bankarja aħfirli. X'tixtieq eżattament tkun taf minn għandi? il-biraħ Andrea Enrija fi Vienna, di l-aħbar tista' siba kull imkien l-aġenziji kollha tal-aħbarijiet qal illi ħafna mill-ba hemm xi banek li mhux ħaj jgħaddu mill-istress test u jistgħu ifallu Dikjerazzjonijiet pal daw jistaw joħol nuqqas ta' stabilta fis sistema u kieku kont minn Enrija, Kont inti tagħmel sarrijiet pal dawn għaffilli ma kontx ma kontx. Intu najt li għatti referi għal istress test. Jiena ma nistax niġudika minn qabel xajkunu il riżultati ta' l-AQRs u l-istress test għaddejjin bħalissa u dawn ir-riżultati dal wat joħorġu. Dan huwa parti importanti mill-proċess fejn aħna jdu niżguraw li jkollna banek sodi u stabli fl Ewropea naf li qabel kellna dawn il-banek kienu qed jieħdu passi sabiex iżidu l-ammont ta' kapital illi għandhom. Naf li dan huwa proċess illi qed jittieħed tassew bis-serjetà b'mod rigorus. Jiena żgur li nistgħu nafdaw ir-riżultati meta joħorġu, imma palissa ma jagħmel sens u ma jkunx jaqbilli illi jiena nikkummenta dwar x'ħaj jiġri wis probabbli, x'ma nafx x'ħajkun l-eżitu tagħhom. Iżda, jekk ikonna din l-infrastruttura, din il-biċċa infrastruttura fis-seħ li taħdem biex bekk inkunu nafu x'qed jiġri f'dik l-Unjoni Bankarja, hekk għandu jsir ir-riżultati ħankunu nafuhom dalwaqt jiena nittama l-sistema l-ġdida li qed titpoġġa fis-seħ għal ġejjeni bil-bord ta' riżoluzzjoni, il-font ta' riżoluzzjoni fost l-oħrajn tagħti daqqatit ħalli fil-ġejjeni ikonna aktar armi meta niġu biex niddefendu ruħna. Grazzi. Ivana Malitic. Grazzi, President. Ġuna ta' tajba, komissarju nominat. Għandi żewġ mistoqsijiet għalik. L-ewwel waħda dwar il-livelli għoljien ta' dejn u deleveraging fost liktar kwistjonijiet importanti għall-Unjoni Ewropea li jmajnaw il-proċess ta' kupru x'ħajkun l-approċċ tiegħek għall-falliment tan-negozji u l-insolvenza u ħadd tipprova ttejjeb CSR rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż fih dan il-proċess ta' semestru Ewropew. Imbagħad xi ħaġa oħra dwar ir-regolament tal-pagamenti. X'taħseb dwar ir-regolament tal-pagamenti u l-fatt li l-pagamenti fl-istati membri għal fornituri għandu jisir fi żmien ta' 60 jum jew inkella 90 jum. Minna l-oħra għanna problemi minħabba il-pagamenti tal-budget tal-Unjoni Ewropea li mhux qed jaslu għand l-istati membri. Kif testa' inti issolvi din il-kwistjoni? Nemmen illi dawn huma kwistjonijiet illi mandomx eżattament x'jaqsmu mal-portafol tiegħi. Iżda jien ħankun parti mill-kulleġġ tal-kummissarji li jkun qed jeżamina u jifli dawn l-elementi jiena naf li rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal dawn għal pajjiżi jista' jkollhom eh, effett sabiex tiġi sprunata l-istabilta imma dan huwa kompitur aktar ta' Sur Moscovici meta huwa jkun qed jaħdem mal-kollegi tiegħu. Dwar il-livelli ta' pagamenti naf li jittieħdu xi passi madwar id-direttiva tal-pagamenti dan huwa punt differenti, punt separat, imma jekk ikun hemm affarijiet speċifiċi wara din il-laqa li jiena u inti nistgħu nitħattu dwarhom mod bilaterali u inti tista' forsi tispjegali tħassib tiegħek jiena lest illi iva jkolli din it-taħdita flimkien miegħek. L-Onorevoli Jonas Fernandez. Grazie, President. Merħba. Sur Hill, eh, Lord Hill, jena ħan nitkellem bil-lingwa ta' Cervantes. Grazie. Is-Sur Barnier kien attiv ferm matul il-mandat li għadda huwa bat aktar minn 50 proposta leġislativa lil dan il-Kumitat. Ħafna minn dawn il-proposti ġew emendati permezz ta' kooperazzjoni ma' l-Parlament. Inti ħadd kompli dan l-attivizmu tal leġislazzjoni ma' Pastur Barnier, jew inkella li xinti ħatkun aktar pragmatiku forsi u għatuħu l-affarijiet aktar bil-mod, bil-galbu palissa na uddimna il dokument dwar il-benchmarks. Il-punti ta' riferiment. Il-persuni irridu iżidu il-numru ta' definizzjonijiet ta' benchmarks. U kull definizzjoni tista' tkun soġġett għal regolament għal tip differenti ta' regolament. X'tissuġġerixxi taħseb li aħjar li jkollna forma sempliċi ta' regolament jew inkella ikonna regolament differenti għal kull benchmark u bekk niftħu tri għal aktar arbitraċ regolatorju. Grazzi. Nittama li namelx namel ma jkollix ma jkollix naqsam mardiden fil-mandat fil, fil tiegħi, fil-kompitu tiegħi. Dwar Sur Barnier iva hemm volum kbir ta' leġiżlazzjoni u kien hemm volum kbir ta' leġiżlazzjoni f'dawn l-aħħar snin, snin u bħala l-ewwel priorità jiena għandi daqs 400 miżura illi l-kol kemm aħna rridu nimplementaw. L-ewwel tweġiba iva ħajkonna ħafna ħidma dettaljata li ħażomna attivi. Il-kol nafu li hemm xi kwistjonijiet oħra fejn aħna u probabbli ħajkonna nieħdu azzjoni f'dwar l-MMFs, il-benchmarks. Jew inkella il-kwistjonijiet strutturali ta' banek. Riskju emerġenti li jista' jkun hemm jew inkella leġiżlazzjoni dwar l-Unjoni ta' Suq Kapitali. Iżda l-approċċ tiegħi Forsi t qed tipprova tistaqsini. L-approċċ tiegħi ħajkun dak li nipprova insib bilanċ pjuttost diffiċli bejn l-aħjar ammont ta' regolamentazzjoni ħalli sistema tkun waħda sigura ma mhux tant sigura illi ma jkollokx attività ekonomika. Ma nistax natik ċifri palissa. M'għandix mira eh, li rrit niprofa nilħaqa jew naqbiża jew nasal sa nofsa Għalix jien żgur li sur Barnier nifsu kien jaf illi huwa kien tal fema li huwa kien ħajamel biżejjed leġislazzjonijiet daqs kemm hemm bżonn ħalli jkun jista' jindirizza l-problemi li jfeġġu. Da ħajkun l-approċċ tiegħi wkoll. L-unika ħaġa li nista' ngħidlek hi li irdunatu nagħtu titwila lejn dak li għamilna fl imodi niżguraw li għamilna l-affarijiet kif suppost f'kull rigward u jiena żgur li s-sur Barnier jaqbel miegħi hawnhekk. Umbat dwar il-benchmarks forsi nirreferi għalihom jekk ikolli mistoqsija dwarhom. Grazzi, Sinjura Marisa Mattijax fisem il-Gwe. Grazzi ħafna, Sir President. Sir Hill, ħanistennik eh, tilbes li phones. Issa, fid-dawl ta' diskussjoni jena se nitkellem bil-lingwa ta' kamujx Din hija xi ħaġa li diġà kelli l-opportunità li nsemmijilek. Meta faqqat il-kriżi, l-unika ħaġa illi ma konniex neqsiq minna u ma wediet illi s-sistema finanzjarja kienet se terġa' titwaqqaf fuq saqajja. Imma jidher li dak li jagħmlu l-istituzzjonijiet Ewropewa kienu qed jagħmlu ta' biruhom li kienu qed jagħmlu hekk. Issa, meta nħarsu li dak li saru dak li ma sarx għandi ftit mistoqsijiet għalik fuq il-Bank Ċentrali Ewropew. Il-Bank Ċentrali qed jagħti flus bil-irħis għall-ekonomija, pero li qatt ma jaslu fl-ekonomija. U jiena nistaqsi minnajr proġetti ta' investiment pubbliku li għatu spinta lill-ekonomija, mintix imħasseb li dan il-baħar tal-likwidità jista iwassal għal problemi li għom il-qoddim. Umbat il-weda li smajnija eluf ta' drabi illi se jiffirdu il-dejn tal-banek mid-dejn sovran. U Jiena kelli nistenna 20 sekonda, uh, Sur President, sa' kemm bess il-headphones Sur Hill. Il-mistoqsija l-oħra tijaj għat tista' twieġeb għal mistoqsija li għamilek il-kollega tiegħi dwar sussidi impliċiti li qegħdin jingħataw l banek illi forsi potenzjalment se jfallu. I think first of all in terms Naħseb illi l-ewwel waqabel kollox dwar jekk ix-xogħol kollu illi għamel predeċessur tiegħi f'dawn l-aħħar ħames snin eh, ma kellux effett jew kien kollu ħela ta' żmien ma naħsibx illi se ssib ħafna nies dan il-kumitat stess illi jaqblu miegħek. naħseb illi kellna nieħdu kellhom jieħdu azzjoni f'sitwazzjoni diffiċli ħafna kien hemm eh, il-kollass tal-sistema ekonomika monetarja, sistema bankarja u s-sistema u l-infrastruttura tas servizzi finanzjari. U il-fat li edin għawnek u li dawn katastrofi ma, ma ġarax huwa propju grazzi għax xogħol illi sar biex din dan kolliġi salvat. Iva, pero dejjem wieħed jixtieq li kun sar iktar pero biex insibu il-bilanċ u nieħdu azzjoni biex il-sistema siri iktar stabli, naħseb illi kemm il-predeċessur tiegħi u anki dan il-Parlament għandhom raġun illi eh, jaħsbu illi fil-ċirkostanzi inkisbu riżultati tajbin issa dwar il-Bank Ċentrali Ewropew u l-flus pubbliċi, eccetera, u l-investiment. Naħseb eh, parti mir responsabilità li kollijena bħala parti mi xogħol irrid nagħmel fuq l-Unjoni tas Spiq tal-Kapital huwa nirprovaw insibu flus mis-settur privat biex nużaw flimkien mal-flus mis-settur pubbliku. Ġifiri dan l-investimenti li jrid jagħmel is-Sur Juncker ta' 300 biljun euro, jridu nsibu mezzi ta' kif eh, niġbdu flus mill-settur privat biex eh, naħdmu bihom ukoll flimkien mal-flus mis-settur pubbliku. Mistoqsija l-oħra nwieġbek forsi meta nwieġbek biex ħadd ieħor, Sur Philip Lamberts. Grazzi, President, Sur Hill. Merba, aħna ltqajna tqajna darboħra biss qabel illum u inta xi ħaġa li baqgħet f'moħħi. Inti qatt M'għandux ikun hemm istituzzjonijiet finanzjarji li huma kbar wis eh, illi biex ifallu u kellek raġun u inti għandek raġun kol meta li eh, dakollu li għamilna fis-settur finanzjarju għammin neħsew. U għandek raġun għalli xorta waħda għatem istituzzjoni li huma meqjusa eh, bar biex ifallu, Ġifiri grazzi tal-li kellek raġun darbtejn u jiena se nistaqsik. X'inhuma it-tlet miżuri l-aktar importanti li tixtieq tieħu biex tiżgura li kif għattint ma jibqax istituzzjonijiet li tkun ikunu meqjusin illi huma kbar eh, wis biex ifallu, komplessi wis biex iġu ssir supervizjoni tagħhom, eċetera, eċetera. Naħseb dak huwa dik hija mistoqsija importanti fil-fatt iltqajna iktar minn darba eh, għaliex eh, Iva, isna, jew inti jew jiena isna ħabba ħażina nimbtu kullimkien. Imma naħseb illi Iva rridu niffaċċaw din l-sfida ta' dak l-affarijiet li huma l-istituzzjoni tmeqjusin li huma kbar biex ifallu. U naħseb biex namlu dan irridu l-ewwel nindirizzaw kwestjonijiet biex din problema ma, ma tfetx għat u dana debattitu li se jkonna fuq il-riformi strutturali biex niprovaw uh, eh, inneħu nelmilaw il-riski. Mbatt naħseb illi rridu naraw fejn verament hemm riskju għalhekk hemm il kwistjoni tal-importanza ta' trasparenza li eh, nizguraw illi ħafna istituzzjonijiet finanzjari differenti għaliex ovvjament dal-problemi mhux fil-banek biss jinsabu illi aħna nkunu nafu ir-riski li rappreżentaw x'inhuma, nkunu nafu fejn hemm ir-riskju li jkun hemm supervizjoni effettiva u li jkun hemm mekkaniżmi ta' riżoluzzjoni fejn ikun hemm bżonnhom u aħna minna pass kbir f'dik id-direzzjoni fuq il-banek, naf li hemm oqsma oħrajn illi għaw min jixtieq illi nidħlu fihom, pero jina se nibqa' b'moħħi miftuħ fir-rigward tal-miżuri illi aħna rridu nieħdu. Imma kif se nagħmel dan x'approċċ se nieħu jiena nista' ngħidlek illi se nippruvaw irridu nsibu bilanċ nippruvaw kemm jista' jkun ikonna eh, regolamentazzjoni sikura, nippruvaw neliminaw ir-riskji illi eh, eh, biex iċ-ċittadini ma jkollhom jerġgħu ibatu għall iżbalji li nagħmlu, però kollox irid isir bil-aqal. Eh, Is-Sur Langen għal PPE. Grazzi ħafna, Lord Hill Skont eh, litra li batlek is-Sur Juncker, inti ukoll responsabbli għall-azzjoni fuq meta ta' żmien twila dan għattu inti stess. Għalhekk inti x'taħseb dwar il-proposti fuq l-Eurobonds li ħarġet bi għall kummissjoni fl-modi dik l-ewwel mistoqsija. U x'taħseb inti dwar il kummeċ ta' frekwenza għolja għal finanzjament fuq medda ta' żmien twila dan huwa l-oppost. U t-tielet mistoqsija x'taħseb inti dwar atti legali delegati. Inti beħsibek tinforma l-Parlament fi żmien u um, il- l-autoritajiet supervizjori Ewropej x'se jagħmlu? Qed naraw illi r-riskju hija jiżdied hemm xi proposti speċifiċi f'dan il-programm li jrid joħorġ fi żmien tliet xhur. X'taħseb inti dwaru? Well, there are a, number of questions wrapped up in that. Some of them of... uh... Iva, ħafna mistoqsijiet imma xoħut minnhom kienu pjuttost tekniċi dawk il-mistoqsijiet li għamilt, għalli kiena naħseb illi l-aħjar li nagħmel u li niltaqgħu eh, mal-funzjonarji tas-servizzi li forsi se jkolli jiena xi darba jekk niġi approvat u niddiskutu magħhom imma l-approċċ li senħu jiena fuq l-atti delegati u atti ta' implementazzjoni huwa illi nimxi fuq il-metodu komunitarju naħseb li huwa importanti illi aħna niddiskutuhom bisħiħ fid-dettal sabiex kulħadd ikun jaf il-kwistjonijiet x'inhuma, l-proposti x'inhuma. U jiena nkun irrid nimxi fuq fuq dan il-prinċipju fuq l-Eurobonds jena ma tantx għandi informazzjoni fuqhom ma nistax inwieġbek f'dal moment. pero fil ġejjeni ovvjament nidħol iktar fid-dettal fuq dil kwistjoni u mbagħad nkunu nistgħu nitkellmu nerġgħu jiena wint. The e FDD again Mr. oħra FDD Sur Stefan Wolf. Grazzi. Lord Hill f'pajjiżna għaw ħafna persuni li għedin jistaqsu intix qed tagħmel għal fejn inħtart u ċar li inti għamilt punti dwar dan għaliex fluwa għall-interessi tal-Unjoni Ewropea mhux għall-interessi tal xi gruppi u xi pajjiżi partikolari naħseb jieħu pjaċir bik Cameron naħseb hija tamnek biex tara li regolamenti jiġu implementati li l-Unjoni tas-swieq ta' kapital tinbeda la volja ħafna hawnhekk li laqas jafu x'inhi u jew għalfejn se tinħoloq imin naħseb inti hija tamnek għal raġuni oħra u din tinsab mobija fil-paġna numru 5 tal-mission letter tiegħek li qed jgħid is-Sur Juncker lilek li għandek is-sib mezz kif tellimina Eh, il-kontributi mill-budget li tlet regolaturi illi eh, din jikontrollaw il-servizzi finanzjari tar renju Unitu li dan irridu jkunu eh, finanzjati mis-setturi li huma jagħmlu supervizjoni tagħhom dan l-aħħar kien votaw intu fatajtu favur rapport il għal propju hekk li din hija taxxa bil-moħbi. Huwa ċari li wieħed mir-ruoli tiegħek u mid-dmirijiet tiegħek huwa li timponi taxxi fuq is-City of London U fil-fat il-ħatra tijak hija li l-Unjoni Ewropea tkompli taffeċ fuq dak li qed fil fir-Renju Unit. I don't think there's Jena ma tantx għandix inżid ma dak li għatlek aktar kmini. Jena ovvjament ma naqbilx miegħek. Jena ma naħsibx li dak huwa x-xogħol li jena qiegħed hawnhekk biex inwettaq bħala membru tal-kulleġġ tal-kummissarji. Jena nittama li x-xogħol li nagħmel jien huwa xogħol illi jwassal għall industrija ta' servizzi finanzjarji soda li tkun għal benefiċċju ta' dakolla li jaħdmu fiha, ikunu fejn ikunu għaliex jekk inti kollok suq uniku waħdin is-suq unjoni ta' swieq ta' kapital b'saħħita din tiftaħ opportunità għal persuni fil fil-industri finanzjarji biex u nies kull fejn ikunu jistaw uh, jibdew negozju. Naf li inti Eh, għandek esperjenza kbira fis city imma barra minn hekk ma nistanżit xejn ma dak li diġà għatlek għaliex inti ma naħsibx li verament interessak li tweġiba li nistanti kienu xek. Thank you. Now give the floor to Hug Baye, SND Group. Sur Baye. Grazie, Sur President, Sur Kommissarju nominat aħna soċjalisti nħossu li huwa bżonn li konna bilanċ bejn il- għalek jena nishtiq nkun naf xini l-opinjoni tijak fuq it-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjari dinja oda li nħolqot mill-Parlament biex ikun hemm stabilità finanzjarja u niġġieldu b'mod effiċjenti kontra l-spekulazzjoni ti taħseb li dinja oda tajba u tieni net. Alla vorrei da ma jiddependix eżattament minnek, inti se tipparteċipa b'mod orizzontali fid-dibattiti u tipparteċipa fihom fuq il- xini se tkun il-bazi ta' din it-taxxa eh, fuq it-transazzjonijiet finanzjarji inti se żżid ir-rata tnaqqasha u tilet net. Jiena ma fimx il-tweġiba li tajt il-kollega Pervanx Berens fuq direttiva fuq il-ħasil tal-flus jiena naħseb illi eh, din l-unità tneħħiet mill-portafol tiegħek imma dan huwa regolament importanti ħafna li se jsibu nieqes fil-portafol tiegħek u rrid nifhem it-tweġiba tiegħek x'se tkun. on the uh, FTT, um, that's uh, an issue, as, as I'm sure you... Iva, dik hija kwistjoni illi taqa fil-portafol tal-kollega tiegħi Moskovici. Il-President elett Juncker saħaq miegħu illi l-intaxxar tas settur finanzjarju hija kwistjoni ta' ġustizzja u l-Kummissjoni sa' kienet beħsieba illi tipprevjeni il-frammentazzjoni tal-suq finanzjarju u tiżgura illi fl istatin dan jagħmel kontribut ċira u illi tiskoraġġixxi transazzjoni finanzjarji li ma kunux qed iwasslu għal swieq finanzjarji iktar effiċenti u effettivi. Wara proposta riveduta tal-Kummissjoni xogħol eh, miexi taħt il-proċedura ta' kooperazzjoni imsaħħa minn 11 stat membru. Għalhekk Naħseb illi din hija xi ħaġa illi s-sur Moskoviċi se jmexxi l qudiem u ovvjament eventwalment naħseb illi se jkun hemm diskussjonijiet aktar wiesa fuq dan l-istess suġġett. Ma lilin minnek naħseb illi ma tantx nista' inżid fuq dan is-suġġett fuq it-taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji. on. Only laundering. Fuq il-ħasil tal-flus, mikrofonu għal ek joġbu. Il-regolament speċifiku fuq il-ħasil tal-flus f'dawn l-aħħar 15 ma naħsibx li tawnix informazzjoni partikolari fuq imma dwar l-approċ li jena kieku nieħu Naħseb illi hemm dawn il-ftejmiet internazzjonali fuq l-importanza li aħna nindirizzaw il-problema tal-ħassil tal-flus, irridu niżguraw li konna regoli komuni biex nindirizzaw din il-problema. U jiena rrit li nappoġġa miżuri però id-dettalji tagħhom ma nistax nidħol fihom għalissa. Thank you. We are going to have a trilogue on that. So. Grazie, se jkonna trilogu dwar dan. ECR Ashley Fox, is-Secretary Fox. Għan nofsinar tajjeb Lord Hill. Matul l ħar terminu leġislattiv tal-Parlament kienem ħafna ħin illi dedikajnieh għas solvenza t-nejn dewmien biex nifinalizzaw il-proposta ifisser li kien hemm impatt negattiv fuq l-industrija finanzjarji u l-ispejjeż fl-aħħar mill-aħħar ħalsuhom il-konsumaturi. Naħseb dawk li kienu kuntenti bir-riżultat kienu l-avukati u oħrajn fis-settur bħal lobbyist u allura IOP direttiva tal-pensjonijiet kif se taċċerta li mhux ukoll se tispiċċa bħal solvenza tnejn u kif ħadd ċerta li d direttiva tqis in-natura differenti tal-loti tal-pensjoni fl-istati membri tagħna. Grazzi. Naf illi il-proċess tal-adozzjoni ta' Solvenza 2 kien proċess pjuttost twil għaliex eh, mbagħad kien hemm il-bdil fil-swieq finanzjarji li wieħed kellhom bżonn iqishom u naqbel mal-punt bażiku tiegħek dwar dawn il-punti aktar ma nkunu nistgħu nsibu soluzzjoni ta' malajr u mmexxu l qudiem biex nofru stabilità għan negozji u għal kumpaniji biex bekk jippjanaw aktar ikun eh, tajjeb. Issa, f'termini tal-fondi tal-pensjonijiet u IOPS. Nittama li dak li senajt se jserraħlek moħok. Il-punt ta' tluq huwa xi ftit differenti il-proposta tal-Kummissjoni illi qiegħda qudiem il-Parlament bħalissa ma tinkludix ir-rekwiżiti kapitali għal IOPS bħalma kienu fil-Solvenza 2 u allura dik il-proposta għal reviżjoni ta' direttiva IOP tal-2003 hija limitata għal governanza u trasparenza pala regoli. Bek naħseb illi Dana kollu skont il-rapport tal-Parlament fl-2013 u għallura l-diversi raġunijiet jina naħseb illi ma nistenix li dan il-proċess se jdum da se il-proċess ta' solvenza 2 bekk jina naħseb illi id-direzzjoni u l-andament se jkun pjuttost differenti. Grazzi. Alde Michael Toira issa. Grazzi President Lloyd Hill. Inti użajt retorika brillanti iżda nuqqas ta' sustanza. Allura eh, kena mistoqsija mill-kollegi tal-Alde fejn ma weġibx, allura forsi tajdilna spassi konkreti se tieħu pala komissarju għal dak li nxaqsam l-Unjoni ta' Swiq Kapitali, un um inti propost minn gvern ta' stat membru li mhux parti minn zona euro u s-supervizjoni ta' settur finanzjarju tiegħu u organizzat fuq livell nazzjonali primarjament u allura pala kummissarju inti se jkollok arfin eh, kbira tal-banek u ta' zona euro. Allura inti tara li għandek konflitt ta' interess f'dana kollu u jekk iva kif tara li tista' toffri soluzzjoni? L-ewwel Lej, ma narax li hemm konflett ta' interes bl-ebda mod fis-sens illi kifet qabel is-sitwazzjoni tiegħi hija bħal ta' Sur Barnier iżda għal kontrarju. Jiġifieri f'termini ta' kif imbagħad jiena soluzzjoni naħseb it-tweġiba hija illi hemm l-impenn tiegħi taħt it-trattati u l-ġurament illi nittama li nieħu fil-qorti dawn miex punti illi uh, wieħed jieħu minn ħsieb hemm obbligu legali u morali u din hija l-bażi li fuqha jiena nopera. Issa f'termini ta' l-Unjoni ta' Swieq Kapitali u punti speċifiċi dwar dan. Kif eh, naseb ġa semmejt, u biex inkompli biex nżidu mal-proposta tal-President Juncker tal-investiment ta' 300 biljun euro u anki il-Fond ta' investiment tal-żmien twil dana jistaw kol jgħin u nistaw inkatru l-investiment dan il-mod billi kuna qafas prudenzjali adattat għal prodotti ta' titolizzazzjoni, ġifiri kif nistaw inħedġu l-investiment fi titolizzazzjoni ta' kwalità olja u kif nistgħu nimplementaw it tkabbir ta' swieq ta' negozji żaru medji biex bekk dawn is-swieq ikunu aktar attrajenti. Nafu illi għandna il-miżuri ta' implementazzjoni ta' MIFID 2 illi se jinkludi wkoll il-rekwiżiti għal tkabbir ta' swieq tal-SMEs u mbagħad għandna il-kwistjoni tal-informazzjoni tal-kreditu, punt li semmejt qabel Naħseb ukoll illi potenzjalment fil-qasam tal-aspet privat hemmhekk jista' jkun hemm ukoll xi żviluppi. Jiddispjaċini jekk forsi jiena ma ressaċ pjan komplet, hemm xi elementi preżenti però punt li semmejt diġà, nippreferi nieħu l-ħin tiegħi u mbagħad nippreżenta eh, pjan prattiku. Este lange IPP. Grazzi, Lord Hill. Nju pjaċir nara li jinti ma temminx situazzjoni ta' l-istess situazzjoni għal kulħadd. Eh, Jiena lanqas ma naqbel lanqas ċittadini Olandiżi. Allura, il sistema tal-pensjoni tal-Olanda li hija differenti eh, fil-organizzazzjoni tagħha meta naqablu ma' pajjiżi oħra ma jaqgħux taħt armonizzazzjoni stretta u dan l-approċċ ta' one size fits all, ġifieri situazzjoni ndaqsa l kulħadd. Ħafna kollegi wkoll eh, saqsew dwar aċċess għal sorsi alternativi ta' kreditu, speċjalment ta' negozji zaru medji. U jiena nieħu pieċir nisma' r-rimarki tiegħek dwar l-importanza ta' dawn negozji zaru medji fl-Unjoni Ewropea nieħu il-kos tal-Unjonijiet ta' Kreditu tal-Kooperazzjoni illi għandhom approċ fejn il-negozjanti jisilfu minant xulxin. U dan huwa xekkel għaliex huma ikollhom jaqgħu taħt l-istess regolamenti bħal banek normali u allura inti tista' taċċerta li dawn it-tipi ta' approċċi mill iħ il fuq bħal pereżempju anke fl-aspett ta' CRD erba jiġu konsidrati għaliex inkella mhux se jkollhom aċċess għal dawn il-kreditu li huwa importanti għal negozji żaru xi ħaġa li teżisti diġà fl-Istati Uniti. Iva, naqbel ħafna mal-prinċipju li nsibu eh, dawk l-eżempji, dawk iż-żewġ eżempji li inti tajtna. Iva naħseb li rridu nevitaw illi illi naraw li jinqabdu organizzazzjonijiet iżar, eh, organizzazzjonijiet ibbażati fuq il-komunitajiet, eh, għaliex għalek l għuna din naħdmu kontra dak li qegħdin inħeġġu U fil-fatt dan din l-inizjattiva illi nixtieq ukoll nikkonsidraw nikonsidraw eh, fil-bini tal-Unjoni tal-Kapital tal-Rekwiziti. Mbagħad il-pensjonijiet u anke nallaċċa mal-tweġiba ta' qabel anke b'razzjoni ma' rajob. Naħseb hawnhekk qed nieħdu approċċ differenti mod ġenerali. Pro jiena konxu ħafna anki minn dak li jena rajt sissa, kemm huwa importanti li rridu nissiltu għal soluzzjonijiet diversi joqsma li jirrikonoxxu differenzi fis-swieq. U bekk ikonna soluzzjonijiet li jaħdmu blaqwa mod possibbli fl-interess ta' l-ikbar numru ta' atturi involuti. Grazzi. Molly Scott Kato għal grupp tal-ħodor. Inti semmejt fit tweġibit tijak illi fost il-kwissjoni ta' u l-enin f'dan il-mandat u għan negozjazzjoni mill-ġdid ta' relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Renju Unit Fil-passat, il-Gvern tar renju Unit eh, eh, kien kontra numru ta' regolamenti fuq il-servizzi finanzjarju. Nistaw nistennew l-istess affarijiet fil-ġejjieni. Ah, kenna diversi mistoqsijiet dwar il-konflitti potenzjali. Iżda nixtieq insaqsik dwar l-punti speċifiċi li l-Gvern Ingliż qed jipprova negozja minħabba eh, situazzjoni ta' Renju Unit bil-City of London bħala ċentru finanzjarju eh, u ċentru finanzjarju kbir, naħseb li inti konsidra elementi bħal is-swieq tal tal-fondi monetarju fost oħrajn u anki leġislazzjoni sekondarja li tkopri il-banek u kumpanija ta' assigurazzjoni u allura bħala ex-membru tal-Gvern tar renju Unit intim tista tara li inti tkollok xi rwol fir-renegozjazzjonijiet tal renju Unit u kif inti tindirizza il- potenzjal ta' konflitt bejn interessi tal-Unjoni Ewropea u l-interessi ta' pajjiżek. Mela, tweġiba sempliċi minna ħatijaj dwar dan. Jena, nishti nkun kummissarju Ewropew. Il-ħidma tijaj se tkun illi nwetta il-responsabiltajiet tijaj tal-portfolio tijaj eh, blaqwa mod possibli. In-natura ta' kolunkwa diskussjonijiet eh, pala parti minn negozjati bejn il-gvern tal-Renju Unit u stati membri oħra u oħrajn fiħdan l-istituzzjonijiet, eh, din hija kwistjoni tagħhom. ċertament din hija eh, l-fema tiegħi, jiena ma narax illi bekk jista' jkolli xi kunflett ta' interess. Din hija xi ħaġa li huma se jkunu qegħdin jmexxu l qudiem jiena se nkun intawan li nkun qed nagħmel il-ħidma tiegħi nwettaq il-ħidma tiegħi bħala Kummissarju Ewropew. Grazzi. EFDD Marco Zanni. Grazzi. Sur Hill, meta Juncker ħabbar lista ta' kandidati kummissarji, l-għażla għalina kien eżerċizzju ta' satira politika fejn kull kandidat kellu portafoll l-inqas adattat. Inti tirrappreżenta bla dubju l-aktar għazla perversa. Inti konservatur Ingliż, ħabib tas-settur, dan il-portfolio hija daqqa ta' ħarta li dan il-Parlament ma jistax jaċċetta l-istorja tiegħek turi kif inti għandek konflitt kbir ta' interess u mhux għadata ta' rwol tiegħek. Inti ġej minn pajjiż dominat mis-settur finanzjarju barra mill-sena ewra għandek eh, professjoni twila f'dan il-qasam u kont imħallas minn dawk is-servizz servizzi li mbagħad ħajġu regolamentizzati u inti ġej minn partit li dejjem kien fost dawk l-aktar attivi biex jiddefendu l-interessi tal-ispekulaturi. Aħna nsaqsuk inti tista' taċċerta l ċittadini dwar l-imparzjalità li inti tista' taħdem bih f'qasam tant sensittiv par regolamentazzjoni finanzjarja inti taħseb illi biżejjed illi tbih il-pakketti ta' azzjonijiet biex tiddefendi l-interessi ex lobista tad-dinja tal-finanza kif il-min se juħsib fortuna tweġiba għaliex iċ-ċittadini Ewropej għandhom dubji qawwijin dwar dan. I think uh, first Naseb kifet qabel il-paketti tal-isħma tiegħi eh, se sembiħom ma nafx li ma paketti tirreferi għalihom, però jiena l-isħma li kelli f'kumpanija waħda li kelli meta beħħejt il-kumpanija, beħħejtom kifet, beħħejtom fi żmien 24 sija meta ġejt innominat. Ma naċċettax id-deskrizzjoni illi inti qed toffri la tal-mod kif jiena se tindirizza il-pożizzjoni u la tal-isfond tiegħi u lanqas ta' pajjiżi. U allura kif qed qabel jiena għandi viżjoni ċara ħafna kemm taħt it-trattati, kemm bħala ġurament solenni li dawn mhux elementi, eh, mhux azzjonijiet li wieħed jieħu mingħajr ħsieb serju. Ma naċċettax li hemm konflitt u bekk jiena jekk ikolli ċans nagħmel hekk, jiena nwetta id dmirijiet tiegħi kompletament fl-interessi Ewropej. Grazzi. Catherine Stiller għas-Soċjalisti Demokratiċi. Grazzi. Sur Juncker jixtieq jarak li taċċerta li l-qafas regolatorju finanzjarju jqis il-bżonnijiet u l-interessi tal-konsumaturi u l-investaturi tal-imnut u anki taraw li kunem hemm miżuri biex is-servizzi finanzjarji jaħdmu aħjar għax ċittadini tagħna. Skont statistika, 25% taċ-ċittadini jafdaw il-banek naħseb taqbel dan dinja ċifra baxxa. Inti x'passi se tieħu biex terġa' tirbaħ il-fiduċja ta' ċittadini fis-settur bankarju kif ukoll fis-settur bankarju biex bekk kollox ikun aktar trasparenti u tassew sitwazzjoni kompetittiva kien se taċċerta il livell ola ta' ħarsien tal- klienti jiġi salvagwarjat orizzontalment fi servizzi finanzjari specialment uh, eh, brabta ma' leġislazzjoni li ġiet adottata dan l-aħħar. Mikrofon għal kelim. Naħseb għajjemt punt importanti ħafna. Kif semmejt, unitama li semmejt fil-introduzzjoni tijaj, li niffukaw fuq l-interessi tal-konsumaturi fis ħames snin li ġejjin hija xaġa importanti ħafna. Ċertament kien il-każ anki fl-aħħar ħames snin il-kapacità tas-sistema tas-servizzi ta' dan il-kumitat kellhom ikunu dedikati għas salvagwardja salvataġġ tas-sistema finanzjarja. Nitama li issa bil-kriżi warajna nistgħu nħarsu l qudiem u issa nqattaw aktar ħin fuq kif nistgħu nagħtu aktar benefiċċji għal konsumaturi u għaċ ċittadini. U naħseb jekk aħna nqisu s-sitwazzjoni minn aspett aktar prattiku, u naħsbu f'elementi bħal prodotti tal-assigurazzjoni, Eh, l-assurgazzjoni fuq il-karozzi jew fuq il-djar li varja skont is-swieq u allura il-konsumaturi qed iħallsu ħafna f'partit tas-swieq milli jagħmlu f'partit oħra u forsi iktar id-dum tistenna biex titħallas minn assigurazzjoni milli eh, id-dum post parti oħra tal-settur, għallu naħseb li jem mezzi prattiċi kif aħna inqasmu l-benefiċi. Din tkun tkun xaġa tajba ħafna. Ix-xogħol li sar fil-passat dwar aktar trasparenza biex hemm aktar informazzjoni għal klijenti, prips, ix-xogħol li sar biex naċċertaw illi kolħat ikun jaf eh, x'qed jiffirma, jiena naħseb illi Dan huwa element pozittiv immens u jekk hemm mozzi oħra kif niżviluppaw dan kollu tajjeb. Naħseb il-kwistjoni wkoll għal servizzi finanzjarji li jitħallsu bil-kummissjonijiet ukoll hija sitwazzjoni li ta' min janalizza li wieħed ikun jaf x'inhuma l-miżati tiegħek u tkun taf li inti se tigwadanja naħseb hija xi ħaġa aktar favorevoli mill-li tkun inċert minn dak li inti se taqla fuq il-beħtijak u għallura nilqa il-sugġerimenti mill-imko u oħrajn dwar kif tassew nistaw nixprunaw eh, dan il-punt il-qoddim fil-ħamissin li ġejjin. Grazzi. Issa-sanna lil case Windon. Grazzi Lord Hill. Issa ndittini mistoqsija tiegħi u allura ma sax nirreżisti l-aspetti tekniċi ta' dak li jenna naħdmu dwarhom dal aħħar ħames flikon, mod partikolari xoll leġislativ li għamenna għanna reġimi ta' pajzi terzi li ħafna drabi kienu kontradittori. Inti konsidra biex taċċerta li dawn ir-reġimi jaħdmu anki fid dossier differenti, forsi tikkonsidra direttiva aktar ġenerali biex ir-reġimi ta' pajzi terzi jkunu konsistenti fid-dossiers differenti kollha li qed dwarhom, speċjalment fil-MIFID u anki fis-swieq oħra. Dawn kollha għandhom reġimi kollha inklużi Issa, wara il tema internazzjonali, inti semmejt fil-mistoqsijiet tiegħek illi huwa importanti l rkupru l-garanziji tar rkupru anki dwar il-clearing houses, il-CCPs, kif ħanaraw li dawn huma kompatibbli fuq skala globali? Grazzi. Grazzi. Issa, f'terminu ta' l-ideja ta' tip ta' direttiva aktar ġenerali, ta' tip omnibus, mux punt li forsi konsidrajtu għala ħarġimat, pero, jiva, eh, ta' min jiġdarru dan il-punt aktar. L-approċ ġenerali tija anki li kif semmejt qabel, u approċ u anki fl-approċ tal-regolamenti u li nipruvaw nġbru fl-imkien biex naraw eh, illi konna attivitajiet konsistenti f'numru differenti ta' oqsma. Anki minħabba il-volum ta' azzjonijiet li għanna u anki minħabba li għanna riżultati minn bażijiet differenti leġislattivi. Irridu naraw allura kif ħanaraw kif kollox jimxi u jorbot fl-imkien, mhux faċli, pero l-aktar ma l-affarijiet sempliċi aktar nistgħu nimxu l-qoddim. Jiena nkun mlest eh, allura nistudja aktar fid-dettal eh, jekk hemmx possibilità li jagħmlu hekk jew le. Issa, mod aktar ġenerali, eh, Center Counterparty Clearing, CCPs, etc. Iva, hawnhekk irridu wkoll naraw anzi kif taf sewa inti, rridu naraw dak l-elementi li nsibu fih dan ir-regolamenti tagħna għalissa l-affarijiet mhumiex tant sodisfaċenti u li nsibu soluzzjoni sodisfaċenti u dewwimi nafu illi għanna sfida minenti qoddimna li se jkollna nsibu soluzzjoni għalija. Kun Eh, tajjeb li natu ekvivalenti għall-Amerikani, iżda mbagħad f'dak il-każ ir-regoli tagħhom iridu jkunu fl-istess livell ta' tagħna u jridu jobdu aktar l-regoli tagħna u allura dawn huma kwistjonijiet importanti ħafna. Naf li Viċi President Barnier kienet jaħdem eh, fuq dan is-suġġett u prova jikseb ftajim fuq din il-kwistjoni u jiena ċertament se nsegwi fil-passi tiegħu. Grazzi. Matt Carty issa. Grazzi, President. Kommissarju nominat, jiena xtaqt imur lura l-kwistjoni ta' konflatt ta' interess inti taf illi ħafna kommentaturi u membri tal-komitat uh, rew tħassib inti għandek interess fi city fejn inti bnejt eh, ħafna networks personali u konsiderevoli, smajt ħafna minn dawk li jappoġġaw fuq il-komitat illum jgħidu illi jittamaw illi inti tnaqqas il-regolamentazzjoni li applikaw fl-industrija finanzjarja jiena ma naqbilx ma l-idea li jenqas regolamentazzjoni hija automatikament ċaġa tajba. Bekk il-mistoqsijiet tiegħi huma miżuri għas servizzi finanzjarji tara li huma bżonn ta' riforma biex, eh, per eżempju, eh, brabta mad-ġufijiet, hemm xi regolamenti li inti tħoss għandhom jiġu msaħħa u mbagħad l-aħħar mistoqsija tiegħi. Inti kif tara li nistaw nirġaw nibnu l-fiduċja tal-konsumaturi tas servizzi finanzjarji madwar l-Ewropa? Kif nistaw nerġaw nibnu l-fiduċja tagħhom? Kif se nipprioritizzaw l-interessi tagħhom għaskapitu ta' industrija li ċertament eh, huma eh, rib ħafna tiegħek? Tajjeb, mela eh, nirġa' nipprova. Mela, konna għedin nitkellmu dwar l-importanza eh, xiftit ilu dwar situazzjoni fejn ifukaw fuq il-klijenti, fuq ċittadini biex is-servizzi finanzjari jwaslu benefiċċji prattiċi għalihom jienek nixtieq nagħmel. Imbagħad f'termini ta' l-approċ ġenerali fi rigward regolamentazzjoni naħseb li inti semmejt illi inti ma taqbilx li jinqas regolamentazzjoni automatikament xi ħaġa tajba. Sorpriza, sorpriza, naqbel. il punti għu huwa dan jeħtieġ li jkun hemm ammont adattat ta' regolamentazzjoni. Rajna x'ġara meta ma kienx hemm regolamentazzjoni jew regolamentazzjoni biżejjed u allura tażbux li jiena għandi veduti li m'għandix għal dak li għandu xaqsa l-importanza tal-regolamentazzjoni u anki l-importanza dwar il-bilanċ dwar regolamentazzjoni u ekonomija li tagħtin kif suppost. Bekk minix qed ngħid u ma qedx u ma nemminx illi neħtieġu ikonna eh, situazzjoni fejn naħar u kollox u naħilsu minn kollox, qed ngħid li rridu nqisu b'mod razzjonali, b'mod loġiku u realistiku lejn ir-regolamenti li għandna attwalment għandna sistema li diġà qiegħda tirrevedi ir-regolamenti bħala proċess leġislattiv tagħna u għandna nsegwu dan, però għandna naraw ukoll li naċċertaw li għandna bilanċ tajjeb. Ir-raġuni għal din il-ħaġa hija illi jekk inti tqis kolunkwe qasam fejn irid ikun hemm tweġiba għal kriżi eh, bħeffa u taħt pressjoni kbira, kulħadd jagħmel l-almu tiegħu, iżda mhux dejjem Eh, jirnexxilhom mija fil-mija, issa dwar is-City of London, is-servizzi finanzjarji ta' Londra, allura ma naħsibx li l-istampa li inti pinġejt hija waħda li jiena naraf u nirrikonoxxi, jiena smin snin ilu biħejt in-negozji tiegħi, eh, l-ism l-isma wkoll ħames snin ilu u minix qiegħed hawnhekk bħala rappreżentant tas-City of London. Thank you. Our the last question from Grazzi, għanna l-aħħar mistoqsija minn Filip Debaker fi Semlalde. Iva, għan prova naqat, naqat trufijiet. Huwa kompitu tiegħi, l-ewwel mistoqsija, tweġiba iva jew le Unjoni Bankarja. diġa' semmejnija, ħaddaħħal jew mhux ħaddaħħal l-aħħar pilastru tal-Unjoni Bankarja, jiġifieri DGS, skema ta' depositi, ta' garanzija ta' depositi, fi żmien 12 xahar. Iva jew le? Apparti sistema finanzjarja, inti ma tħalċ eh, fid-dettal, jina nemmen li l-impatt ta' regolament hawnhekk għandu importanza. X'inhu ma prioritajiet tiegħek? Għat neħħiħut mill-ostakli għaswi kapitali għal fondi ta' pensjoni, kumpanji tal-assigurazzjoni bħal l solvenza t-nej, mifit tnej, IFMD, x'inhi l-priorità tiegħek u x'tibdel l-istess japplika għall-IPOs għandna suq tal-IPOs li huwa sottosviluppat xi xkil tneħħi ħalli l-kumpaniji kollhom aċċess fis-swieq tal-istoks mistoqsijiet konkreti jiena qed nistenna tweġibiet konkreti minnaħa naħa tiegħek. Um, uh, L-ewwel nedwa l-Unjoni Bankarja. Wis nibża li ma nistax natik uh, tweġiba differenti minn dik li tajt ftit qabel. Dik li skema ta' garanzija ta' depositi. Skużani, mux qed inwiġbek biva jew le, nitlob skuża. Is-sistema għanna namluwa waħda li taħdem. Imbagħad meta jasal il-waqt naraw l-effetti li kien hemm u niġdu l-konklużjonijiet tagħna dwar jekk hemm bżonn ta' bidlit jew le. Nixtieq ngħinek imma ma nistax natik kalendarju ċar perjodu ta' żmien bħalma tixtieq inti. Issa dwar l-Unjoni ta' Swieq tal-Kapital, l-eżempji li qed tagħti inti u l-ostakli li wieħed jixtieq jeleb iva preċiżament dawk huma setturi eh, bosta setturi li aħna għandna niflu, għanna neżaminaw iżda wara mistax għal darbohra u qabel ma jiena nidħol f'dan ir ħol tiegħi jiena m'għandix bizzejiet livell għarfien biex ngħidlek x'nistgħu nibdlu, x'nixtieq nibdel, x'nixtieq ndaħħal, Nemmen li għanna narblu dawk l li kollha possibbli meta nidentifikawhom uħud semmejthom inti, imbagħad infaslu rispons prattiku dwar jekk l-affarijiet għandhom xinbidlu, jekk għandna xindaħlu elementi ġodda, il-ktib ta' regoli, il-rulebook għanna nestenduh jew nemendawh. Nishtiq ngħid jien dan kollu nishtiq nagħmlu flimkien ma'kom, u ma' oħrajn li għandhom l-idejat għandna nagħmlu dibattitu miftuħ, diskussjoni miftuħa, imbagħad għabbażi ta' dak noħorġu b'kalendarju stabilit meta jasal il-waqt nistabilixxu pjanta azzjoni nibdew diġa mill-bidu billi nħedġu titolizzazzjoni ta' kwalità għolja u mbagħad infaslu programm pass wara pass programm li